tqasmulkom ħadd ma joġġezzjona għal daqstant inqisu huma adottati approvati. Bekk naddu għal punt dwar id-dialogu ekonomiku u skambju ta' femmit mal-President tal-Kunsill Ekofin u Ministru tal-Finanzi tal-Greċja Janis Sturnanas. Se segwu regoli tas-soltu fej konna kummenti ta' introduzzjoni ta' xar minuti mill-Ministru imbagħad ngħaddu għas-sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet minnaħa tal-membri. Diġa għanna ismijiet fuq il-lista kif tafu insegu s-soltu il-format daħont. Ta' min juhnota nota tal-tweġibiet ta' Sur Surnanis lil l-istampa illi aħna na il-presidenza mhux bħala pajjiż fi kriżi ma bħala pajjiż illi qed jirkupra. Jider illi ksibtu ħafna meta mqabbel ma dak li aħna diskutejna f'dan il-kumitat fl-imoddi. Proset ta' dan kemm inti kif ukoll il-Prim Ministru intom tinsabu ottimisti. Dan l-ispirtu ta' ottimizmu jew nħarsu l-qoddim għal leġislatura li aħna rridu ntemmu dawn l-aħħar xhur ta' dan il-mandat tal-Parlament. Naddilek il-kelma. Thank you, Madam Chair. Grazie, Signora President. Huwa pjaċir illi jkun fost illum hawnhekk. Sa djavaxo pjesini μας και κατόπιν να προσπαθήσω να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Ser πρόβα να l με il-prioritajiet ετάνα, ομπάτ, mbagħad inwieġeb πάλι mistoqsijiet tagħkom. Eżis, Εζείς, εζείς μέμπρι kumitat Ekon, il-Presidenza hija ta' sfida kbira għal Greċja. U mistenni li tkun presidenza diffiċli u li titlob ħafna minna l-aħħar waħda Fitħejja l-elezzjonijiet Ewropej f'Mejju, il-kriżi ekonomika fl-Ewropa, ir-rata għolja ta' qatt, l-iktar fost iż żazax fil-pajjiżi ta' nofsinhar fl-Ewropa u l-insikurezza soċjali waslet għal vuċijiet li poġġew f'dubju il-modi Ewropea tagħna l-Greċja rati solidarjetà tal-imsieħb Ewropej u issa trid tisħaq dawk il kussjonijiet kollha li jaqduna billi tippromuovi aktar integrazzjoni. Billi issaħħaħ il-kohezjoni soċjali, billi tiżgura l-istabilità u l-prosperità ċittadini kollha u li jaġa jkun hemm it-kabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Aħna nafu illi għandna ħin limitat fl-aħħar sessjoni minħabba li l-aħħar seduta parlamentari ser tkun f'April. Għal din raġuni u blajnuna tal-Parlament Ewropew, il-presidenza tagħna ser tantiċipa, ser tkun antiċipata. Il-Greċja kisbet ħafna sa mill-2009 u grazzi Sinjura Presidenta li inti semmej dan il-punt fil-bidu. Il-pajjiż tagħna bata il-konsegwenzi kollha u kien fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-kriżi globali finanzjara sal mill-1929. Grazzi għall-appoġġ tal-imsieħba tagħna rajna illi ma kienx minnu li l-Greċja kella toħroġ mid-żona euro. Aħna kampajna bajna fuq saqajna għaliex aħna konna minna żewġ strateġiċi bażiċi bħala pajjiż. L-ewwel għażla fl-1981 meta aħna sirna parti mill-familja Ewropea li kienet kbira u l-ħin kollu tespandi. It-tieni net fl-2001 meta aħna sirna parti mid-żona euro. Il-qalba ta' din tal-Unjoni Ewropea aħna sanna presidenza bħala pajis illi qed jirkupra mhux bħala pajis fi kriżi. Aħna rridu nikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-sħubija ekonomika u politika tagħna bbażi tar-riżultati tal-, -tal presidenza Lituania. Nixtieq naħtaf l-opportunità sabiex infaħħar li surriman ta' Sadius li irnexxielu jamministra kwistjonijiet ta' sew delikati b'responsabilità għolja u livell ta' arfin kbir. Il-laqat li kena fateni mal-President tal-Parlament Ewropew, konferenza tal-Presidenti, u l-bosta gruppi politiċi qabel ma bdiet il-Presidenza, kienu laqat ta' sewi kbir. Matul dawn il-laqat, aħna kena l-opportunità illi niksbu għarfien dirett u fuqtu u sirna familjari mal-prioritajiet tal-Parlament Ewropew. Fil-laqa informali ta' Ekofin illi sessir fateni fl-ewwel u fit-tieni ta' April fit-2 ta' april 2014 li jismija president aħna nixtiequ li inti tieħu sen fiha, aħna ser ikonna l-opportunità illi niddiskutu l-effetti ekonomiċi u soċjali tal-kriżi u kif nistgħu nindirizzawhom ukoll neżaminaw modi aktar effettivi għall finanzjar tal-ekonomija b'mod partikolari l-SMEs. Issa nixtieq nitkellem dwar l-Unjoni Bankarja. L-Unjoni Bankarja hija prerekwiżit għal aktar fiduċja u responsabilità ekonomika u affedibilità ekonomika kif ukoll l likwidità dejjem tikber fl-ekonomija Ewropea u salvagwardja tal-istabilità finanzjarja tal-Unjoni. Bil-insegu l-aħħar ftejimiet dwar id-DGS l-iskema ta' garanzija depositi, il-BRRD, id-direttiva dwar il-kupru riżoluzzjoni tal-banek, aħna ser u il-proċess leġislattiv blajn toppi f'din il-leġislatura. L-SRM hija element ewlieni tal-Unjoni Bankarja bla dubju ta' xejn u għalhekk hija priorità ewlenija tal-Presidenza Griega. Li niffinanzjaw, niffinalizzaw l-SRM f'din il-leġislatura hija xi ħaġa ewlenija. Aħna lkoll naqblu illi kull ftehim, kull kompromess għandu jiżgura l-effiċenza, l-effettività u l-kredibilità tal-mekkaniżmu. Wara ftehim f'Diċembru dwar l approċċ ġenerali it-trilogi bdew kmieni f'jannar. Aħna ser nistinkaw sabiex inqarbu l-pożizzjonijiet tal-Kunsill u tal-Parlament u niksbu u nsibu ftejim illi waċċettabli għanna ħadd kollha aħna konxi illi ser ikonna ftit iktar minn tliet xhur biex inwettqu kollox. Għal daqstant, il-ħin huwa fattur kruċali, il-koll irridu nkunu flessibli responsabbli u il-ħin kollu nitkellmu favur il-ħtieġa li jkollna żona euro aktar b'saħħitha u li nsaħħu il-fiduċja taċ-ċittadini. Il-Greċja billi ħajkolla l-presidenza ta' Ecofin ser istiprofa is-saħħa, il-koordinazzjoni fl-EMU u koll is-saħħa il-politika fiskali sabiex tħares l-integrità tal-munita unika u tipromuovi il riformi meħtieġa. F'dan il-kuntest, il-Presidenza Griga ser tiffoka fuq modi ta' kif tista' saħħaħ dimensjoni soċjali tal-EMU. Aħna naħsbu li din id-dimensjoni hija prerekwiżit għal koeżjoni u solidarjetà fl-Ewropa. Aħna nemnu bisħieħ li l-konsolidazzjoni fiskali għandha tiġi akkumpanjata minn linji ta' politika ta' koeżjoni soċjali għaliex inkella ikonna aktar awsterità u aktar euroċettiċizmu. Issa nixtieq nitkellem dwar is-semestru Ewropew. Bi pjaċir kbir jiena ħadd gost ħadd sem fil-konferenza interparlamentari tal-Unjoni Ewropea dwar gvernanza ekonomika li spiċċat illum u kienet Kommexija mill-Parlament Grek u l-Parlament Ewropew. Il-konferenza kienet forum miftuħ għal skambju ta' femmit u għal modi ta' kif aħna nistaw intejbu l-element demokratiku tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni fl-Unjoni Ewropea fuq il-livelli kollha u promovit kooperazzjoni eqre bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Billi segwejna il-proċess l-irnexxa tal-Irlanda, il-Greċja ser tipprova tagħmel ġestjoni tajba tar-raba semestru Ewropew. Jiena naf il il-Parlament Ewropew jieħu interess kbir dawn il-kwistjonijiet. Xi ħaġa illi rajnija mill-programm ta' din il-ġimgħa parlamentari aħna għandna lan il-intejbu l-kredibilità tal-proċedura u nipromuovu l-evalwazzjonijiet sistematiċi tar riformi fl-Unjoni Ewropea. Mod partikolari fosma ta' politika illi ġew identifikati mill-Kunsill Ewropew ta' Deċembru jina nil-alfat illi jistħarriċ annwali dwar it-kabbir fiħal l-ewwel darba perspettiva dwar istat ta' implementazzjoni tal-rakkomandazzjonijiet li ġew adottati f'Ġunju illi għadda. Il-Presidenza tal-Greċja se tistinka sabiex tiżgura illi l-aspetti ekonomiċi u soċjali jinataw biżejjed attenzjoni permezz tal-involviment ta' ECOFIN u emko fil-semestru Ewropew li jmiss. Aħna qed nippjanaw illi Inres u rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż wara l-elezzjonijiet din ser tkun sfida kbira l presidenza għaliex aħna irdu namministraw il-proċess fi żmien limitat ta' ħin. Il-proċedura ta' sbilanċi makroekonomiċi saret parti importanti mill-qafas imsaħħaħ tal-gvernanza ekonomika. Uħut mir rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi li aħna se nadottaw f'Ġunju ser ikunu bbażati fuq din il-proċedura. Aħna ser natu attenzjoni l din id-diskussjoni fil-qafas ta' semestru Ewropew. Kwistjonijiet importanti l-finanzjament fit-tul tal-ekonomija, L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea jirrappreżentaw 99% tal-kumpaniji Ewropej kollha u ma' 70% tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea billi narfu illi l-SMEs huma komponent ewlieni mill-irkupru sostenibli il-Presidenza tal-Greċja ser tagħmel diskussjonijiet dwar il-faċilitar tal-finanzi għal-SMEs sabiex ikun hemm tkabbir sostenibbli u nipromuovu l-ħolqien ta' impjiegi. Impjiegi ġodda. Aħna nikkonsidraw illi għanna bosta inizjattivi oħra li huma importanti bħal eżempju l-inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ewropew ta' Investiment għall finanzjar tal-ekonomija l-iktar li faċilitar ta' aċċess għal finanzi għall smis rakkomandazzjonijiet tal-grupp tal-livell għall finanzjar ta' tkabbir, il-Fond Ewropew ta' investiment u regolament marbut mal-finanzjar tal-proġetti ta' infrastruttura u l-SMEs. Għanna nejdu kol illi nuqqas ta' likwidità kien kruċali sabiex grava il-krizi u kien elementi li sottovalutajnieh sissa liktar fl-ekonomiji imwera, f'sitwazzjoni imwera tal-pajizi fil-periferija, se nixtieq nitkellem dwar it-tassazzjoni huwa importanti illi nkomplu blazzjonijiet xirqa fuq livell Ewropew kontra prattiki ta' tassazzjoni illi jikkompromettu il-fiduċja ta' ċittadini u tal-investituri u jħeġġu l-evażjoni fiskali. Id-direttiva dwar it-faddil hija priorità għalina. Il-Presidenza Griega ser tagħti attenzjoni wkoll l-evoluzzjoni ta' negozjati ma' pajjiżi terzi l-Iżvizzera, b'mod partikolari skont il-mandat li ġie adottat f'Mejju 2013. It-trasparenza fis-settur ta' tassazzjoni qed issir dejjem aktar importanti u għalhekk aħna ser inkomplu naħdmu sabiex ikonna skambju awtomatiku ta' tarif dwar it-taxxa bejn stati membri fuq bosta sorsi ta' tħul u tarif ieħor. Aħna ser niżguraw il l-Unjoni Ewropea tkompli Tati input koordinat lil ħidma tal-OECD u tiżviluppa standard globali għall-iskambju ta' informazzjoni ta' din it-tip. F'ħin fejn il-finanzi pubbliċi huma taħt pressjoni fl-Unjoni Ewropea huwa fundamentali wkoll li aħna nagħmlu l-mutana sabiex inwaffqu illi jitnaqru il-bażijiet tat-taxxa. U l-profitti. Il-Kunsill il qed jagħmel reviżjoni tal-direttiva tal-parent subsidiary. Dwar l-FTT, tassa fuq transazzjonijiet finanzjarji jiena naf illi il-Parlament Ewropew jappoġġa u l-Presidenza Griega ser tkompli fi diskussjonijiet tagħha fix-xhur li ġejjin. Kenna l-ewwel qari tat-test taħt il-Presidenza Litwana, il-Presidenza tagħna issa se tiffoka sabiex tiċċara xi dettalji importanti tat-taxxa ħalli tkun tista' tiġi introdotta fl-istati membri permess tal-proċedura ta' kooperazzjoni msaħħa u dan isir mill-aktar fis possibbli wara li tiġi adottata fil-Kunsill. Issa nixtieq nitkellem dwar ir-riforma tal-qafas supervizorju finanzjarju. Il-Presidenza Griga ser tirrevedi dan il-qafas ta' supervizjoni sabiex iżżid il-fiduċja u l-likwidità fl-ekonomija. Il-Presidenza tilqalf ftehim rigward tal-mifid. Dan huwa pass importanti sabiex ikonna sistema finanzjarja aktar sigura, aktar trasparenti u aktar responsabli. Bir-regoli reveduti l-Unjoni Ewropea pala tweġiba l-krizi finanzjarja qed tikseb għodda importanti sabiex naqas ir-riskju sistemiku u tiżgura l istabilita fi swieq finanzjari kif ukoll protezzjoni għall-investituri. Dwar il-proposta ta' benchmarking, proposta leġislativa, Signor President, jina nifem illi inti il rapporter ta' dan il-fajl ek kruċali F'dan is-settur aħna se nipprovaw Navvanzaw fil-ħidma tagħna fil-Kunsill u dan se nagħmluh mill-aktar fis possibbli jiena naqbel miegħek illi aħna għandna nagħtu protezzjoni biżejjed lill konsumaturi u lil investituri dwar il-prips. U wara l-mandat ta' negozjati li qabel dwar l parlament Ewropew fl-20 ta' Novembru jiena rċevejt itra mir-rapporter sinjura Pervanx Beres dwar dan is-suġġett. Kif jiena qed fil- tweġiba tiegħi jiena naf il-irdun tejbu l-kwalità ta' informazzjoni li tingħata lill-konsumaturi fl-Ewropa dwar l-investimenti u għalhekk jiena naqbel mal-impenn tagħkom sabiex aħna nmexxu l qudiem aktar din il-proposta dwar id-direttiva USITS 5. Il-Kunsill sab l proġ ġenerali tiegħu u beda negozjati mal-Parlament Ewropew fis seba ta' Jannar. zewġ żewġ pożizzjonijiet ma tantx huma mbeda, jiena fiduċjuż li aħna ser ikonna ftehim politiku mill-aktar fis possibbli dwar direttiva illi se ddaħħal regoli ġodda dwar il-funzjonijiet depozitarji, il-politika ta' remunerazzjoni u sanzjonijiet, il-Presidenza Griga ser tippromovi wkoll suq ta' pagamenti aktar sigur u aktar kompetittiv li ser jippermetti spejjeż anqas trasparenzi u sensiera ta' faċilitajiet għal-ben għal-ġitt tal-konsumaturi. F'dan ir-rigward jiena tassew nittama illi aħna intemmu in-negozjati dwar id-direttiva tal-kontijiet ta' pagamenti illi għandu lan għandalan illi tneħħi xkil għal suq integrat għal sistema bankarja bl-imnut Irdu ntejbu trasparenza f'dan is-settur ħalli ċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu jqablu il-miżati u jagħmlu deċiżjonijiet marfa dwar eh, servizzi illi jagħtu il-banek bl-imnut. Sewċ minuti oħra jekk jogħġbok. Dun tejbu l-aċċess għal għal kontijiet bażiċi għal-ċittadini kollha hija importanti immens għal-Presidenza Griega. Dan itajjeb il-kompetizzjoni, l-inklużjoni soċjali u minnu jibbenefikaw iċ-ċittadini, il-konsumaturi. il ċittadini il konsumaturi Onorevoli membri f'pajjiż fejn nibtet id-demokrazija, aħna napprezzaw ir-wol kruċjali li jgħat il-Parlament Ewropew lill proċedura leġislattiva tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari fil-promozzjoni tal-prinċipji komuni u perspettivi għal persuni fl-Ewropa. Għal-Presidenza Griega Il-Parlament Ewropew ser ikun imsieħeb kritiku ħalli aħna nilħu il-miri tagħna jien insab ħerqan li naħdem flimkien magħkom, nikkopera magħkom u nibbenefika minn dak li għandkom xi tgħidu intom fix-xhur li ġejjin. Grazzi tassew. Nadja l-mistoqsijiet. Nadja għall mistoqsijiet mhux ser ikun hemm catch the eye għaliex biżna xi ftit il-ħin. Zommu mal-ħin allokata għalikom għalix se naqtalkom il-mikrofonu wara illi naqbżu l-ħames minuti. Nista' nagħmel xi eċċezzjoni għall ewwel żewġ kelliema li qed jindirizzaw l sarja ma' raġunijiet ovvji għal PPE Korini Kjoġbu. Thank you very much, Mr. President, and I would like to... Ħafna, eh, President, Jiena nixtieq verament nifirħilkom lilek u l-gvern tiegħek għax xirrati ta' tkabbir għal kem serjini l-aħjar għadhom fraġli. Intom għamiltu riformi għal konsidazzjoni tal-baġit waraw issa riżultati qed jagħtu l-frott. Issa rrit ninkoraġikom biex iżommu mal-livell ta' ambizzjoni, għax verament fuq it-kabbir tridu taqtfol u dim, tiġġieldu ġildu kontrol għat u għalek għandkom zon iktar l-ambizjoni. U ovvjament fuq il-livell Ewropew x'ma narawx daqshekk urġenza, aħna ma naraw urġenza biex inlestu bil-Unjoni Bankarja. U verament jitispjaċira naraw il-pożizzjoni tal-Kunsill għax dak li aħna wedna hija li konna me ta' rezoluzzjoni waħda. Il-pożizzjoni tal-Kunsill jinkwetana l-fatt hux se naslu jew le, u ħanejdlek għaliex qed nibżgħu li ma naslux. Is-sistema ta' kif jaħdem il- il kunsill hija diffiċli ħafna il-banek l banek il irridu jiġu trattati bl-istess mod u mhux eh, namlu l-eċċezzjonijiet kont fej ikun il-bank. U fi żmien ta' weekend il-kunsil ma jistax jisib taf tal-problema. Hemm bżonn li naslu qabel elezzjonijiet u għalhekk il-mandat tiegħek għandu jkun għall-kunsil għandu jkun eh, oli ħafna wkoll nibdow l-negozjati mbagħad. Aħna ma naqblux eh, mal-ftejim eh, intergovernmentali ma għandu jkun jikkumplimenta r-regolament. Inti tista' tikkonferma dak li kien imwiet lina fit-trialogu li il-ftejim intergovernmentali mhux se jiġi konkluż qabel inkunu qbilna aħna fuq il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni. Grazzi. Għandek ehm, ħames minuti kif taraħ qudiemek tgħid il-President lill-Ministru. Grazzi. Sinjura għal-mistoqsija tiegħek Iva, wa minnu li fil-Greċja l-ambizzjoni tagħna kienet għolja u mill-lider il-ħakna l-anijiet fil-fat il-ħakna 80% ta' sostenibilità meta u iqis is-sitwazzjoni fiskali u anki tal-kompetittività. Issa, fuq l-Unjoni Bankarja, jiena naħseb li nistaw naqblu fuq il-fat li rridu Unjoni Bankarja qawwija għax rajn eh, dak li kena nitalmu mill-kriżi tal limniħ Iċifiri, forsi fej invarjaw huwa fuq il-metodi li sena adottaw Fil-Kunsil ilna ħafna dejjem din id-diskussjoni sal-ħafna xhur u ħadna eh, l-għażla legali ma, li, li ġib maħħa inqas riski. Hemm bżonn li nifmu ftit iktar aħjar il-proċess, nifmu l-xuxin ukoll. Għax kif intqal mhux biss importanti li naslu is-saka And as Greek presidency will do everything possible to have a better understanding. Um, Spiss irridu nifmu situazzjoni ma rridx noqgħod nidħol fuq fid-dati ejja nħallu negozjaturi li jaslu għallanijiet wara kollox, imma jiena naħseb li huwa importanti ħafna li konna ftejim u li naslu għalli għax zona tal juro minar unjoni bankarja hija tkun xi ħaġa mhux kompluta. Grazzi. Yes, Eli. Um, well, I, I also ask a very concrete... Iva, jina saqsejt mistoqsija konkreta. Inta tikkonferma li l-Kunsil Ekofin mux se jikonkludi fuq il-ftejm intergovernamentali qabel inkunu qbilna fuq il-regolament. Ġifri inkunu nkunu qbilna aħna l-Parlament u l-Kunsil. Jina ma nistax nikkonfermalek dak li qed titlobni. Għax l-ewwel irid niddiskuti dan kollu mal-kollegi fil-Kunsill. Okay, well, it'll all come back to bite you in, in, in ECOFIN if there's no deal. Um, now, for the S&D, Elisa Ferreira. L-S&D, Signora Ferreiro. Iva, jena sen kompli minn fejn ħallit Corinne Vortman, il-kollega tijaj għax edin f'din il-pozizjoni fil-parlament. Aħna qabilna bejnietna ma' u din 80% tal-voti, ġifiri vot għawi, messaċ għawi, u l-axar kommentijak li li jissorprendini u serju dak li jettin ta' xaħna għedin fil-kontest ta' trialogu u naħsbu li l-IGA dan il-ftajim intergovernamentali governamentali mux se jintem qabel inkunu għalaqna negozjati dwar l-SRM. Għax il-parlament għadu għandu dubju tiegħu dwar il-legalità u qegħdin kulħadd qed jaqbel li intom ma tistawx tagħmlu il-deċiżjonijiet tagħkom qabel il leġislaturi kunċert, ċert, ġifieri jekk jogħġbok, iċċekkja l-affarijiet tiegħek Inti semmejt li tridu taslu għal ftehim imma il-Parlament ukoll irriti ikollu ftajim imma mhux ftajim kwalunkwe aħna rridu ftehim tajjeb li jkun wieħed sostenibbli jkun juħed jagħmel sens. Ġifieri hekk il-mandat ta' dan il-parlamentana jala u ma nkunux wasalna għall SRM dan se jkollu effett negattiv anki fuq il kredibilta tal-SSM meta nejdu li kunem bank li għaddej minn ċertu diffikultajiet, l-ispekulazzjoni tgħid li mbagħad e, e, hekk jiġri. Jiġifieri hemm il-laqa tal-Eurogroup fis-27 fit-28, l-Ecofin għandkom l-IGA fil-20, trialogu fid-29. Għall-inqas nistgħu nistennaw li joħorġu xi pożizzjonijiet tal-Kunsill għal negozjati kif suppost mal-Parlament għax dawn l-affarijiet qed isiru eh, ta' barra minnaw. Eh, nafu x'inhu ma' differenzi imma mill-lider il-Kunsill mandu l-ebda mandat biex ir-reprezentanti tal-Presidenza eh, Greka li jinnegozjaw magħna ġifri ejja naraw fejn il-problema unsibu la tarfa. Ek verament aħna nemnu f'dak li nejdu irridu namlu ċertu kompromessi. U il-kunsil jisu ma jriċ jiltaqal għazbis nofstri. Ġifri da li rritnejt, grazzi. Well, as you know, um, we, uh, in the... Iva, kif tafu il eh, ftajim intergovernamentali ma jaqax taħt il lekofin il Il-negozjati Grigi għandhom il-mandat kollu li għandhom bżon biex jinnegozjaw ma' komu jisibu il-soluzjoni imma jiena issa f'dan l-istadju ma nistax niċċekkja, nivverifika li il-mistoqsija tijak eh, biex nkun nistan nintija risposta ejja nkunu ftit flessibli iż-żewġ naħat biex naslu għal kompromessi biex naslu għal kompromessi tajbin. L-aħħar ħaġa li għanna bżonn hija li konna bażi legali li ma tkunx ta' min jorbot fuqa. Għalek hija temm il-Kunsill għalek ejja naqblu bejnietna, ejja niddiskutu fi spirtu tajjeb. Inkunu flessibli u naraw dak li għadna. Aħna ma rridux namlu premessi u nejdu l-affarijiet kif edin. F'dan l-istadju iktar u iktar. Uh, Jiena nixtieq ngħid li rridu nkunu flessibli imma ma rridux namlu izzju minn qabel. Um, 99% eh, rridu naħseb ma naħsibx li rridu naċċetta 99% l-pożizzjoni tal-Kunsill. Ejja issa uh, nisimgħu l-Aldi. Sir, Sur Ministru, inti tkellimt uh, bisħiħ favur dak li qed tagħmel il-pajjiżek kif ukoll uh, dak li qed tagħmlu fuq l-Unjoni Ewropea. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar tidu taraw daqsxejn qafas ta' ħidma illi jiġbdu lejhom lill-investituri, l-investituri uh, jitħajru jinvestu fil-Greċja. U dan li tġib uh, miegħu kondizjonijiet tajbin u interessanti, però mhux qed romim kindaw. Forsi uh, ħafna jibqgħu jilmentaw fuq il-burokrazija żejda u uh, li forsi issa wasal il-waqt li anka jkollna ċifri meħtieġa sabiex verament wieħed ikun jista' jieħu deċiżjonijiet li hemm bżonn. Forsi inti tista' tina daqsxejn perspettiva tiegħek fuq dan is-settur u kif eh, anka nistgħu minnaħa l-waħda niġbdu ktar investituri u minnaħa l-oħra nevitaw il-korruzzjoni li tkun qed tmexxi dak is-settur. Well, th thank you. Um... Sur Klintz. Jiena għan rispondik pala l-Ministru tal-Finanzi tal-Greċja, mux bħala l-President tal-Ekofin. Xikultant, għawn min jgħid li il-Greċja għamlet ħafna sforzi fuq il-fiskali u mhux biżejjed fuq l-istruttura. Jekk tara rapport tal-OECD eh, dwar it-tkabbir ta' sena l-oħra, dan jgħid li minn bidu tal-kriżi verament il-Greċja ħadmet ħafna dik li huma riformi strutturali. Veru li għad baqa l-affarijiet li ridu jisiru it-toolkit tal-OECD li għatridu irridu nadottaw il-liberalizzazzjoni ta' iktar professjonijiet għal beneficju tal-konsumatur, il-suq eh, tax-xogħol. Aħna irnexxilna nlestu xi 70% ta' dawn il-riformi strutturali. U ovvjament il-unit labor costs dan naqsuhom ħafna b'xi 25%. Għalhekk il-Greċja issa l lura għal livell ta' kompetitività li kella qabel ġifri sal-2009. Ferba snin irnexxilna nġibu lura l-kompetitività fuq livell li kienet qabel. Ovvjament l-aċċess għall-investiment sar ħafna aħjar naħħejna l-burokrazija minn flok il-red tape issa għanna trattament tar-red carpet. ġifir il-burokrazija naqqasnija. Anki s-settur privat aħna riduċejniħ. ċejnieh. Et nitkelmu fuq elf inqas eh, nies li jaħdmu mal-gvern eh, meta konna nqablu mal-2009. E, ovvjament, għad baqa xie jisir fil-ġejjeni, Iva. Thank you very much. I love... Grazzi ħafna, jena toġobni ħafna din is-sentenza tijak. Red carpet minflok red tape jina naħseb tajjeb in adottaw din l-idjom għal ħafna affarijiet sa nisra ilek jintajt il-President. Li sijar issa. Thank you, President, and thank you, Minister, for your presentation. Grazie ħafna. Grazie, Ministru, għal-prezentazzjoni. Intom rċevejtu bailout ta' 110.000 billi 110 biljun fl-2010, 140 biljun fl-2012. Imma ma mkejja kollha għatem 100.4 miljun ta' persuna minn posta xogħol 28%, iġifiri 58% zazax. Dawn huma ċifri li jibelħuk. Inti taħseb li rekord ekonomiku bħal daw dawn iċ-ċifri din l-istatistika din inti tqisha bħala suċċess. Thank you, thank you, Mr. Fox. I will also answer this question. Grazzi, Sur Fox. Anki pala Ministru eh, tal-Ekonomija tal-Greċja għandi rispondi għal din mistoqsija. Iva, eh, l-ekonomija miex bajdaw sowda bħal xjenza, il-fizika, ħafna drabi il-żmien jati parir il-ċifri marru għall-aħjar. Aħna eliminejna il-kawzi tal-kriza, għanna surplus fil-budget u mannix deficit, u għanna surplus u kol tal-current account e, eh, minn flok il-deficit li kena qabel. Imma kif taf l-ekonomija minn bidu l-istatistika tibda tmur għall-aħjar sa' kem un bat jibdaw jaqwi ċifri tal-nis edha u l-level tal-għajxin verament jola jaddi iż-żmien ikunem bil-forsi jirrit jaddi ċertu żmien. U għalhekk għandna bżonn l-assistenza l-għajnuna tal-Parlament Ewropew tal-imsieħba soċjali sabiex in-nies jerġgħu jemnu li qegħdin fit-triq tajba l-affarijiet ma jsirux minnhom għall-għada. U issa qegħdin fil-punt fej 80% tad distanza biex niġu salvati kompletament għamilnija Għalhekk issa qed nitolbu lin nies biex ikollhom iktar fiduċja biex ikollhom biex ikollhom din il, il ikunu biex naslu għal bqija ta' triq ma baqax ħafna. Disa settur industri industrijali raw u koll fl flaħar tlet xhur eh, tas-sena li eh, raw ix-xogħol jizdidilom. Ġifiri dan kollu qed jawgura tajjeb. Nixtieq li nkun nistantikom aħbar aħjar imma fl-aħħar tal-presidenza tagħna meta nerġa' niġi niltaqa' magħkom jiena nispera li kolli ċifri aħjar għat kabbir u anki għal xogħol. Wara sitt xhur ta' riċessjoni, din is-sena se tkun l-ewwel sena li se naraw li se jkollna tkabbir pożittiv se nqumu ftit fuq saqajna. Grazzi, grazzi ħafna. Ovvjament, is-sitwazzjoni fil-Greċja hija interessanti, imma nixtieq nfakkar il-membri li hawnhekk qegħdinaw biex nitkellmu mal-presidenza ta' l-Ekofin fuq ix-xogħol tagħna kollu. Għalhekk issa għal ħodor is-Sur Filip Lamberts. Grazzi ħafna, ehm, senjura, ma ovvjament wieħed eh, diffiċli ma taqax fit-tentazzjoni biex titkellem fuq dan il-pajjiż tant importanti li għandu din l-istorja ehm, riċenti. Ehm, iva, inti semmejt il-xjenza kwantum eh, tal-fiżika u ovvjament din hija parti mill-fizika li miex determinist, jiena engineer. U l-ekonomisti jgħidu li l-ekonomija mhix xjenza meta ma jkollhomx raġun, imma mbagħad jgħidulna li din hija xjenza meta jridu jimponu l-linji ta' politika. Inti qed tgħid li l-Greċja għandha suċċess imma naħseb li nofs in-nies il-popolazzjoni tiegħek mhux qed jaqblu miegħek forsi anki iktar. Inti et eh, jiena għat nisim ħafna interess fuq din il-kwistjoni tal-taxxa u tajjeb li nejdu li rridu naqtfu l-qoddim fil-settur tat-taxxa u meta nisimaw dan minn pajjiż li għandu effiċjenza tat-taxxa u ta' ġustizja li ma tantx hija eh, waħda tlellex waħda tajba. Eh, għalhekk jiena jiena dejjem eh, emment li nkunu ktar ġusti mal-Greċja u mhux nagħmlu ħafna kundizzjonijiet fuq il-bailout tal-Greċja, imma jiena verament nistaġeb li m'hemmx progress bil-politika tat-taxxa f'pajjiżek. Jiena irrid nara għadni ma rajtomx in-nies sinjuri f'pajjiżek li jiġu ntaxxati, il-klijenti il klijenti Eh, il-nis tal-partit tijek umma tal-klassi olja. Inti se tagħmel xi ħaġa biex tintaxxhom il dawn in-nies anki l-ġimgħa diħla fateni se niddiskutu dawn l-affarijiet. Again this uh, I will answer as, as a iva, Bħala l-Ministru tal-Greċja jiena mhux bħala kwantum eh, fizicist, imma bħala ekonomista. Fuq it-taxxa il-Greċja dis-sena verament għam reġistrat progress kbir. Aħna għaddejna liġijiet, kodiċi ta' taxxa, rajna fejn kien hemm il-lakuni u mill-2001 aħna daħalna ħafna taxxa il-tħul mit-taxxa olow bit-3% wara dak il-miri li kenna. Ġifri aħna qegħdin nitalmu bidu ġdid fis-settur tat-taxxa. Għaddejna leġislazzjoni moderna u jiena hija tawn biex kollabora mal-Kummissjoni Ewropea, mal-Kunsillu, mal-Parlament biex inkomplu niġiltu kontra l-evażjoni tat-taxxa u eh, levitar tat-taxxa fl-Ewropa għax nafu li l-erozjoni tal-bazi tat-taxxa huma l-istess fl-Ewropa kollha. Dan huwa li naffar u jġib il-problemi fil-skemi tat-taxxa. Jekk permetti li presi għadba għandna il-ħin, xi tgħidi fuq il-ġustizzja tat-taxxa? Eh, għax hija ħaġa nitkellmu fuq it-taxxa u skemi, imma hija oħra meta nidħlu f'kodiċi l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli u l-kodiċi Ġifiri, jekk diġ tkunx ġusta ċittadini kollha hija ħaġa oħra. Ġifiri, dawk li liktar jiffilħu fil-Greċja u ma dawk li edin jassumu din ir-responsabilità għabżu liktar taxxi. Iva, aħna ħadna miżuri stretti ħafna biex nsaħħu l-amministrazzjoni tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, peress li inti għet li inti enġinier huwa il-prodott ta' żewġ probabiltajiet ta' li tinqabat u li ma tinqabat u li tpat il-konsekwenzi. Iġifiri, araw ftit kemem eh, nis eh, fil-Greċja li kell indbatu, eh, il-ħabsijiet għax u ma dawn nis li jifilħu, iġifiri nis stana ħafna. Issa, is-sur ċuntis. Grazzi ħafna. Onorevoli Ministru, jina nilqek hawnhekk magħna. Anki bħala President tal-Ekofin fil-Kumitat tagħna. Illum aħna smajna li il-gvern tal-Greċja qed jirċievi ħafna awguri tajbin għaxxol xogħol li jagħmel, imma maħna nafu li ċ-ċittadin Grek qiegħed jereq. Iġifiri, mill-axħar analizi naraw, inti ekonomista modest ħafna. U issuru li ren għal ek u kol, meta ġi mistoqsi, u Għalek inti pala ekonomista modest pal Oliren li qal li kiku em, konna għamilna l-affarijiet sow fl-2010 minn dak iż-żmien kiku ma razzan ma, ma, ma ennix il-Greċja, dan kien ikun hemm kontaminazzjoni fil-pajjiżi kollha. Iġifieri biex insalvaw il-Banek Ewropej eh, kena namlu dawn li restrizzjonijiet kollha fuq il-Greċja. Issa fuq l-Unjoni Bankarja u supervizjoni tagħha minn dak li nafu il-testijiet li se jsiru bħala minimu u l-kapital għal-banek qed jitolbu 8 fil-mija imma mħabba l-programm ta' ġustament il-minimu għal banek tal-Greċja u għatta 9% u għatta wieħed minn kull 10. Iġifieri il-problema ta' likwidità il-banek mux edin iselfu la l-ekonomija, la l-intrapriża u laqqas l-nies. Dawn iċ-ċifri huma minn l-2012 sal-2014. Iva, l-ewwel ngħid nixtieq ngħid li l-poplu veru għamel sakrifiċċi kbar. Dawn l-aħħar snin għadda minn sofferenza kbira ma' sitwazzjoni marret tal-aħjar U minn dis-sena stess l-indikazzjoniet qed juru li qegħdin immorru għall-aħjar, it tul se jkun iktar qoli, nies li rawi salarji jonqsulhom issa minn dis-sena dawn se jibdew jitilgħu. Nixtieq jiena ninfasizza il-fatt li l-imsieħba Ewropej tagħna Eh, Orow solidarieta kif għal sur Fox l-ewwel aħna kenna self ta' 240 biljuni il-rimbors sar fuq 30 sena u meta qed niddegozjaw ma' trojka aħna irridu dejjem innaqsu id-dejn tal-Greċja. Skont anki id-deċiżjoni tal-Eurogroup ta' 28 ta' Novembru tal-2012 u għabbażi ta' legali dan l-imsieħba tagħna u aħna se nkomplu ninnegozjaw il-fatt li d-dejn Grik jerġa' jonqos il-fasli ir-rata tad dejn eh, meta mqabla mal-GDP hija waħda tajba. Hija sodisfaċenti. Fl-Ewropa rridu nkomplu niġġieldu biex tieqa' fuq saqajja din l-Unjoni Bankarja il-finanzjament li jiġi il-finanzjament tal-SMEs mill-Bank Ewropew aħna mux nqodu nħarsu l-ura rridu ma nħarsu l-qoddim lejn il-ġejjini u l-ġejjini qed ifeċlu id-dawl. Aħna il-raġunijiet tal-kriżi ridnijom u għalek jiena minix pessimist daqsek il-ġejjini għal Greċa u għal Grigi u ħafna jar mill-li inti semmejt. Tejn fuq il-banek, Iva, kontet ninsa Iva, ovvjament li l-banek iridu jiġu konsidrati bl-istess mod aħna din nġildu bisħiħ sabiex il-kondizjonijiet li jiġu imposti fuq il-banek ikunu l-istess fil-pajizi kollha. Jina anki dal-għodu stess et. dan qed dan fil-Parlament Grek u fil-Parlament Ewropew Jien meta ġejt mistoqsi dejjem met li l-kondizzjonijiet għandhom ikunu l-istess, mhux biss tal-garanziji imma anki bħala il-bażi tal-kapital tal-banek. Grazzi. For the EFD Sur Sample Terhel. Sur Ministru, ħanżommu ma l-istess suġġett inti diġa ġejt uh, uh, mistaqsi dwar dwar dan dik kienaw tnaqqis uh, kbir fil-Greċja imma minkejja kollox il-dejn tal-gvern kien 8 biljun euro iktar minn li kien dak iż-żmien fl-istess żmien is-sena ta' qabel. U issa tal għal 381 biljun Skont il-medja ta' xandir, um, dawn l-aħħar sentejn, il-Greċja ħalset 47.5 uh, biljun minn dak id-dejn. Issa, kif isibkom komplu tindirizzaw din l-sfida daqsan kbira fil-pajis tiegħek ġewwa l-Finlandja, l-Ministru tal-Finanzi qal illi il-Finlandja ser tkompli tikkontribwixxi għal dan il-pakket ta' appoġġ anka fil-futur hemm ta' solidarjetà. U inti taħseb illi hemm bżonn eh, ta' iktar appoġġ lejn il-Greċja minn tal-Unjoni Ewropea? Mela, l-ewel, nazztaqt nikorreġi li għdaqxej ċifri. Id-dejn publiku huwa 300 u mux 381 u inti. U dan jispjega wkoll il-punt li semmejt qabel illi id-dejn żdied għaliex aħna erġajna tajna il-kapitali lil banek tajna 40 biljun l-banek u naħseb illi dan il-flu, dawn il-flej se jirġaw eh, jintrebħu lura meta ikun hemm privatizzazzjoni tal-banek. Ġifieri situazzjoni hija ħjar minn dak li qed jissuġġerixxu ċifri. Jekk eh, se nsemmu l-diskussjonijiet u l-atmosfera bej Greċja u l-imsieħba nista' nagħmel referenza għad diskussjonijiet ta' Novembru tal-2012 dwar kif id-dejn Grek jista' jsir wieħed sostenibbli kien hemm suġġerimenti bħal tnaqqas ulterjuri tal-rati ta' ta' interess kien hemm ukoll suġġerimenti dwar uh, l-użu tal-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea u forsi anka uh, soluzzjonijiet oħra. Forsi tajjeb ħafna illi nibqaw fuq panozzu bajna u nibqaw naħsbu. Aħna rridu nkunu lesti sabiex nirreġixxu l proposti eh, tajbi minn ħatana illi eh, ikunu ta' beneficju kemm għal Greċja kif ukoll għal uh, l-imsieħba Ewropej tagħha. Sur Sampel xtaqt terġa' tintervjeni le. Hans Peter Martin. Grazzi ħafna. Mistoqsija waħda partikolari lil uh, senior prezenti bħala rappresentant ta' Presidenza Grega, x'inhi il-pożizzjoni tagħkom fir-rigward tal-riforma tar-ristrutturar kif proposta fis-settur bankarju, x'inhu una perspettivi tagħkom anka fir-rigward tal- um, dewmin dewmien tal-proposta tal-Kummissjoni. Aħna Għadna t-nistennew dan il-rapport. Jek mu ser zbal, ser jkun diskuss lejn tmim il-prezidenza tagħna. Ġifir il-Komissjoni ser toħroġ bi proposta lejn l-aħħar tax-xar. Imbagħad aħna nrasquh quddiem l-kofin. il mistoqsija tiegħi ma kienitx fil-rigward tal-proċedura li se timxu maħħa, imma dwar il-pozizjoni fil-rigward tal-kontenut. Jina għadni ma il-rapport. Ġifiri għadni nistanna l-proposta tal kommissjoni rajt rapporti fil-mezzi ta' xandir, imma mux il-rapport fih nifsu. ħanerġa nirriformula l-mistoqsija tiegħi u nkun daqsxej iktar preċiż x'inhi l-pożizzjoni tagħkom. Il-pożizzjoni ġenerali tagħna fir-rigward tal-baneki li għandna bżonn ta' sistema b'saħħitha fej il-banek jihdu kol il-mizuri kolla meħtieġa u għalek jevitaw kol il-riski illi aħna faċċena diġa. Aħna nafu eżattament dak li għaddejna minnu, nafu għalfejn faqqa din il-krizi. Issa nistaw nifmu ħafna iktar aħjar is-sitwazzjoni, nistaw nevalwaw eh, nifmu iktar il-kawza anka ta' deficit fil-rigward tal-izbilanċ eh, fil-monita, eccetera. U nistaw nsegwu aħjar anka l-moviment tal-kapital. Idu noqogħdu verament attenti imma nixtiequ nistennew sakemm il-Kummissjoni toħroġ dan ir report Sur uh, rappresentant, ħanejlek xi ħaġa kif qed argumenta inti jidher biċċar illi laqas biss għandek idea ta' dak li hemm diġà propost u dak li għadu jiġi għandu jġi propost jekk jiena nimxi fit-toroq tal-Awstrija u niddiskuti dan ma' ċittadin qatt ma tqajt ma' ċittadin illi laqas bis għandu idea ta' x'inhu jiġri, għasab wara kemm inti suppost kont taf x'inhu jiġri. Qed ngħidu illi disajn eh, design fil-mija tal-problemi bankari għadna ma sibni soluzzjoni għalihom. Issa jekk inti u dim dan il-komitat għed eh, nitkelmu eh, f'komitat ekonomiku forsi anka smajt eh, dwar il-rapport McCarthy, forsi xi idea laqqas tiegħu, però jekk torbod dan kollu mal-problema kbira li għandkom ġo pajjiżkom fuq livell nazzjonali u tippreżenta ruħek hawnhekk mingħajr idea Eh, ta' xinejġri eżattament, ma naħsibx li waċċettabli, ta' min tkun daqxie iktar informat b'mod iktar preċis. Mela, bħala ekonomista u bħala bankier, jien għandi idea tajba tal-situazzjoni, imma bħala rappresentant, bħala president tal-ekofin, irrid noqgħod daqsxejn attent, irrid inkun naf il-pożizzjoni tal-Kummissjoni x'inhi Is-Sur McCarthy diġa ressa s-situazzjoni hawnhekk. Ġa għalinna xinu jiġri. Għan inħallu lill-Ministru iwieġeb. Mela, jina minix hawnhekk bħala akademiku, ekonomista jew uh, bħala bankier, jiena irrit nara il rapport uffiċjali tal komissjoni u mhux dak li ħareġ diġà fil-mezzi tax-xantin, u mbagħad nibdew niddiskutu il rapport speċifiku nkella jisa jkollna diskussjonijiet bla tmiem li kunu teoretiċi u eh, nibqaw nidiskutu kif ikonna kwistjoni differenti fil rigward tal-kapital, kif għana niproċedu, imma nibqaw bis fuq bazi teoretika. Irridu naraw ir-rapport qabel ma niġġudikaw is-sitwazzjoni. Jekk jogħġbok, ikollok daqsxejn iktar paċenzja. Għalli pipi. Ferner Langan. Grazzi ħafna, Sur Ministru. Naħseb kulħadd jista' jgħid eh, l-opinjoni tiegħu imbagħad sta għalik li tażel x'inhu tajjeb u x'inhu le. Naħseb dak li għal il-kollega tagħna li għadu kif tkellem ma jirrappreżentax eh, l-opinjoni tal-maġġoranza ġifieri toqgħodx toħodha daqshekk bi kbira u żomm kollox fil-kontest tiegħu. Naħseb illi mem lebda dubju xwassal għal problemi kbar anka eh, fil-amministrazzjoni nazzjonali tal-pajis tal-Greċja. Jekk anka nħarsu lej kwalunkwe gazzetta griega tara illi kollox tnida kollox miexi b'xi mod u kulħadd qed iħares il-qoddim. Inutli illi eh, kulħadd iffajjar punti differenti fuq il-programm li konna programm nam jispiċċa qatt u fl-istess waqt ma nkunux nafu jekk hux possibbli illi l-Kunsill ilaħħaq ma dawk il-punti kollha, ma dak il-programm siħ. Li huwa aktar importanti illi konna bażi legali b'saħħitha. il greċi għandha ħafna x'tagħmel, għandha ħafna x'taħdem dan ir-rigward, hija tri attela u naħseb illi anka id-deċizjoni tal-Konsil eh, tal-Presidenza eh, Litwana eh, jipprovdu ċerdu bażi. Palmanka qalet is-Sinjora Ferreira, forsi mandakx iċċedi għal pressjoni li l-konsil warrab kull bażi legali jaħdem kif jidirlu moħħu u ma naħsibx li għandek taqaf din il-nazba naħseb illi memx għalfej E, titħlu f'dan il-trabok e, u għam iktar importanti xin kunu nafu se namlu minna u għaxar snin oħra sa' kem jitħol fisseħ dan il-font. Uwa realtà li ċertu stati membri għandhom ċertu restrazzjonijiet u inħossu u koll il-pressjoni tal-ħin ma tenx. Jekk intom mintom ser taslu għal soluzzjoni l-Unjoni Bankarja xorta għadis li tħol fis-sena li d-dieħla u għalek u importanti illi intom maċċadux taħt ċertu pressjonijiet. Well, thank you, Mr. Lagin. Uh, I fully agree as, uh, <laughs> as you realize. I'm, I'm, I'm trying to... Sir Langen, naqbel bisieħ ma dak li għada kifett inti. Għed niprofa nuża daqsxejn sens komun. Nafxin il-pozizjoni tal-Parlament, nafxin il-pozizjoni tal-Konsil ferina attiv u għed niprofaw eh, inkunu l-aħjar, ingawdu minn kollat possibli, imma pan inti irrid ikonna bażi b'saħħitha. Aħna ma rridux li ċertu stati membri jidħlu fi kriżi għaliex ma jkollniex bażi b'saħħitha kemm suppost. Din hija sitwazzjoni illi aħna irridu nevitaw. Ikun faċli ħafna li niġu għaw, noqogħdu ngħidu l-idejat tagħna, imma ma naħsibx li huwa il-mod li biħana nipproċedu. Irid ikollna eh, ftajim reċiproku aħjar rridu nipparteċipaw fl-imkien jina lest li nattendi hekk kull darba li tistidnuni. U lest li anka nirrapporta fuq il-progress li nkunu għamilna. Imma kuna daqxej paċenzjużi, kuna flessibli u Nipruvaw f'muna ħjar, aħna qed nippruvaw namlu minn kollox sabiex insaħħu l-partiċipazzjoni tal-Parlament Ewropew f'dan il-proċess. Naħseb mill-att tal-kontenut dan huwa importanti wkoll li jorbot ukoll mal-bażi legali li hija meħtieġa. Kelliema li jmiss sinjura Vortman kol, jiena tniħu post il-Sinjura Hubner, il-kollega tal-IPP mill-Polonja li ma tistax tattendi bħalissa, imma għandha mistoqsija li kien ser naqra. Jekk natu ħarsa l prioritajiet tal-Ekofin ta' il-Presidenza Griega jider illi il-faċilitar tal-pagamenti mhuwiex fuq il-lista. Jiena xtaqt nisħaq fuq l-importanza ta' dan id-dossier il-President sar taħdem fuq negozjati tal-SRM illi fil-parlament eh, għanna problemi mhux biss legali manka eh, fil-gwar tal-kontenut, intom għedin tifukaw fuq dan, imma fl-istess waqt importanti li ma tinsewx ukoll illi id-dossier tal-assistenza non finanzjarja għal eh, stati membri. U importanti li t-realizzaw situazzjoni ta' dawn l-istati membri u qed issir dejjem iktar pressjoni minħabba l-evalwazzjonijiet li qed isiru. L-istati membri li mhumiex fiż-żona euro sar ikollhom aċċess biss għal eh, sistema ta' pagamenti li tkun skaduta dan qed isseħħ minħabba reżistenza minn numru sar ta' stati membri. Allura intom ser tagħmlu bħala presidenza fuq dan il-punt. Iva ħna nagħtu ħarsa li dan il-qasam. Ankar l-ħanna l-unanimità fil-Konsil. Ma nistax li kwalifikaħ bħala priorità, però jidu niddiskutuh u naraw ftit jekk anka eh, nistax jimxi iktar il-qoddim mill sar taħt il-Presidenza Latvjana diġa. Fisem l-essendi. Grazie ħafna Sharon ħarqan ħafna li reġan niltaqgħu anka l ġimad d-dieħla sur Ministru ġewwa teli. Naħseb illi il sitwazzjoni nbidlet mhux ħażin sa mill ewwel tnaqqis li rajna fl-2010. Illum għandna l-Bank Ċentrali illi illi qed jisħaq fuq ċertu progress u eh, anka il-ristrutturar għarat jamlu iktar eh, fattibli. Jina rajt fil-Financial Times u fil-fat il-Sinjura Lagar tal-IMF eh, jider li suġġeriet li kunem il-ristrutturar tal-dejn Grek U għalek, eh, irrit issir eh, negozjar mal kredituri l-oħra tal-European Stability Fund u anka tal-ECB. L-istess gazzetta tirrapporta illi inti ma tlabċ dan qoddim il-konsil għaliex eh, bżajt illi jajdu l ekle -le. Aħna qed nitolbu iktar uh, uh, skrutinju finanzjarju anka minnaħa tal-trojka u li jintużaw anka l-istrumenti u metodi komunitarji. Mela l-mistoqsija tiegħi inti taħseb illi jekk ikonna dan l-iskrutinju demokratiku u, metodu eh, fuq livell tal-komunità, aħna nkunu nistgħu eh, neżaminaw permezz għal mekanizmu eh, il-mekanizmu meħtieġ għall-istati membri, inti taħseb li tkun tista tressaq dan qudiem l-istati membri u tara jekk jistgħu xjaċċettaw proposta li fl-idea tagħha hija tajba. Għamlek, mux għat nitkellmu fuq suġġeriment li għaddit persuna li ħorrina kont fin-nofs, din kienet diskussjoni fil kunsill U aħna ftemna illi għabbażi ta' ċertu kondizjonijiet jittieħdu ċertu miżuri sabiex id-dejn Grek ikompli jitnaqqas. U għalhekk dak li għadak kifett inti eh, mhux eżattament dak li ġara, għaliex fil konsil diġa' kien hemm diskussjoni dwar it-trojka il-Kommissjoni tirrapporta lill parlament Ewropew u jina nirrapporta lil parlamentier ġewwa Greċja dwar kif tkun qed evolvi s-sitwazzjoni. Jiena se nkun bidnejja verament eh, miftuħin sabiex nisma' iktar suġġerimenti u anka naraw kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni għall eh, popli tagħna u fit-tweġiba tiegħi lill-Parlament Ewropew jiena esprimejt bi preċiżjoni kbira l-opinjoni tiegħi dwar x'ġara fil-Greċja u x'nista' jsir. Ġifieri forsi tista' tara ftit u anka tara daqsxejn x'inhu ma' suġġerimenti, eh, tara daqsxejn x'mar ħażin x'kien tajjeb. Kultant il-passat huwa passat. Naħseb eh, nistgħu nitalmu mill-passat tagħna wara kollox. Il-Greċja jidher li tagħmel progress maġġel ħafna fuq kull eh, lat finanzjarju, eccetera. Eh, U wara kollox ma nistawx naqblu f'kollox ma trojka, ħajkun hemm punti fejn aħna ma naqblux. Hemm miżuri illi ġew implementati aħjar minn oħrajn. F'ċertu qasma ħna qegħdin iktar il qudiem mill-pjanijiet li kien hemm u mill-lat fiskali aħna lħaqna surplus sena qabel imma fuq smoħra qegħdin daqsxejn lura. Imma ftit ftit qed nersu l qoddim is-sitwazzjoni ttejbet b'mod eh, viżibbli. Aħna u dnejna miftuħin sabiex nisimaw l-opinjoni ta'kom u kif nistaw namministraw din is-sitwazzjoni aħjar. il komissjoni li tirrapporta lill-Parlament Ewropew u li aħna nirrapportaw lill-Parlament Grek kif ukoll kollegi oħra li jirrapportaw l parlamenti tagħhom iwassal sabiex tajna informazzjoni tajba dwar is-sitwazzjoni. Grazzi. Imma forsi tista' tgħidilna x'kienet id-diskussjoni fil-Kunsill dwar dan u dak li uh, ġi deċiż anke fil-sitwazzjoni tal-Dejn Grek. Kifet uh, nħaqna ċertu surplus Pero partijiet oħra tal-programm għadhom mixin anka skont kif ippjanat u ser naħdmu sa biex inkomplu naqsu il-dejn Grek u dan din hija tweġiba tiegħi wkoll bħala Ministru eh, Grek u mhux bħala President tal-Ekofin. Issa għal PPE eh, l-Onorevole Rodi Krazzo. Sto poli, κυρία Proedre. Κύριε Υπουργέ, vlepete, θα συνεχίσει η συζήτηση και στην Grazzi, Signor President, Sur Ministru, kif qed tara, dibattitu jibqa' dej, jibqa' dej anke fateni. Skonti u importanti illi l-membri tal-Komitat tagħna u anke fiħdan it-trojka nkomplu bid-dibattitu. Għanna ħafna sfidi d-dimna u għalhekk u importanti li l-kollegi ikunu jistgħu jintaqgħu mija kwiċin bwiċ fuq il-post. Issa ser zewċ żewġ mistoqsijiet malaj malaj. L-ewwel net huwa importanti li fost il-prijoritajiet tal-Presidenza ikun hemm il-finanzjar tal-ekonomija reali. Għaliex dan jolqot mhux biss il-pajjiż tagħna imma l-Ewropa kollha kemm iktar il-pajjiżi tan-nofsinhar. Jiena nittama li fost il-prijoritajiet assoluti tagħkom iddaħlu il-konklużjoni il konklużjoni ta' żewġ regolamenti illi ser iwaslu għal finanzjamenti alternattivi. Mistoqsija tiegħi din diġà hemm xi strumenti fis-seħħ fl-Ewropa mhux daqshekk żviluppati u avvanzati daqs kemm huma fl-Istati Uniti, imma inti x'jidirlek minn dawn ir-regolamenti kollha? Dawn ir-regolamenti kollha kif jistgħu jgħinu flimkien ma l-istrumenti li diġa hemm jistgħu jgħinu u jiffaċilitaw il-finanzjamenti għal l-attività fuq medda twila ta' żmien u għall SMEs ukoll. Imbagħad semmejna ħafna eh, dwar id-dejn tal-Greċja din hija problema speċifika, aħna din qed nesperjenzaw għaliex eh, qed nitkellmu dwar pajjiż tagħna hawnhekk imma hija problema tal-Ewropa sinti bħala President tal-Ekofin. Ser tidħol f'aktar dettal fid-diskussjoni dwar il-problema tad-dejn pubbliku għaliex l-Ewropa għandha talent kbir, għandha dinamika sħiħa, imma mhux qed jirnexxiela tirpilja b'mod daqshekk faċli. U waħda mill-problemi hija dik ta' dejn pubbliku, forsi inti tista' tagħmel xi ħaġa fuq livell ta' ekofin. Onorevoli Krazza, dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek. It-tweġiba hija importanti immens. Aħna qegħdin nitkellmu dwar metodi u mezzi. Per eżempju, fil-Greċja aħna użajna ċertu metodi alternattivi permezz tal-fondi li ġejjin mill-fondi strutturali aħna pruvajna niffaċilitaw l-investiment tajna kreditu lil kumpaniji l-kbar u anke l SMEs. Imbagħad bis-sem ta' banek nazzjonali barranin aħna qed noħolqu strument illi jinsejħulu Institute for Growth u jikontribwixxi għal kapital u anke għal finanzjament lill smes Edin importaw il-likwidità minn barra u mhux nirrikorru għal likwidità mis-sistema Griega. Iżda, aħna qegħdin nippruvaw noħolqu sistema bankarja li tkun stabli u tkun tista iżżomm fuq saqajja. Taħdem għar-rasa għaliex inkella tonqos il-fiduċa hekk qed nippruvaw noħolqu anke permess tal-Unjoni Bankarja. Lan huwa li jkollna sistema bankarja Ewropea stabbli. Issa dwar il-mistoqsija li għamilt li dwar id-dejn, id-dejn mhux biss Grek imma f'termini ġenerali kif kont qed ngħid dalodu l-aktar mod sigur kif għanna nimxu l-qoddim u għalli nizguraw illi konna tkabbir mill-ġdid fl-Ewropa l-iktar fil-pajjiżi li l-iktar għaddew minn problemi. Dan huwa l-aktar mod sigur anka biex insolvu l-problema tad dejn l-oħrajn huma mhumiex daqshekk importanti. Hawnhekk għandhom l ewlieni il-privatizzazzjonijiet il-Greċja huwa pajjiż fejn fih is-settur pubbliku mill-perspettiva ta' valur f'termini tal-GDP u aktar importanti fisa fis-settur pubbliku f'pajjiżi oħra. Aħna irridu noħolqu postijiet ta' xogħol għaliex hekk nistgħu innaqsu d-dejn. Imbagħad hemm ħafna ideat li nistgħu nrasqu l qudiem li żgur jistgħu jikkontribwixxu għall-istabilità tal-istruttura Ewropea. Kull idea li ser tiġi mresqa f'dan ir-rigward aħna lesti li niddiskutuha. Issa l-SND l-Onorevoli għani Podimata Kjoġbuk. Grazzi Sharon, u nagħti merħba lill-Ministru. Ser nibda bl-aħħar stqarrija tiegħu fejn huwa qal illi l-aħjar mod biex niggarantixxu sostenibilità tad-dejn mhux biss tal-Greċja imma f'termin ġenerali huwa permess ta' tkabbir. Dan jott ukoll għad-dejn tal-Greċja naturalment. din id-diskussjoni pubblika li la dejja issa dwar aktar tnaqqis ma tagħmel xejn ħlief illi iddejja lil kulħadd u tmur kontra s-sostenibilità tad-dejn. Il-nomlu xi ħaġa sabiex din id-diskussjoni tispiċċa darba l dejjem u nibdew bitkabbir biex ikonna tkabbir li għal mod l-aktar sigur sabiex nigarantixxu sostenibilità tad-dejn irridu naġiċu għalix nitkellmu dwar it-tkabbir, dwar il-żieda tad-dejn fl-Ewropa imma mbagħad eh, mill-kliem għal-fatti naraw li hemm il-baħar batti. Dwar il-presidenza Griga rridu nkunu nafu jekk intom għadkom xidijat preċiżi il-pad dwar it-kabbir u l-impjiegi pereżempju x'taħsbu eh, votajtu dwaru ma baqax imkien moħbi u ma ġiex applikat, qed tagħmlu xi ħaġa biex terġgħu tniedu l-affarijiet mill-ġdid? Imbagħad dwar it-trojka. Kien hemm mistoqsija mill-kollega li hemm. Jiena rrid nkun aktar konkreta, irrid nitkellem dwar it-trasparenza tal-proċedura kollha kemm hi. Kien hemm proposta mingħata tal-Parlament illi votajna dwar dwar it-tħul tal-programm li huwa soġġett għall-għajnuniet fis-semestru Ewropew sabiex ir-rakkomandazzjonijiet illi hemm fil-programmi tal-kupru li għandhom xaqsmu ma' settur finanzjarju u anke ma' settur strutturali jiġu integrati fil-proċedura tas semestru qed nitkellem dwar ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi si għandhom jiġu diskussi fil-beraħ u jiġu applikati l-aġġustamenti kollha u l-ren saħa illi ta' min insegwu din ir-rotta jiena nixtieq inkun naf inti x'għandek xi tgħid. Imbagħad intom l-ewwel pajjiż mill-11. Il-pajjiż illi użaw il-kooperazzjoni msaħħa sabiex japplikaw it-taxxa fuq tranzizzjonijiet finanzjarji l-FTT, issa fin-negozjati fil-Kunsill qed naraw li ma tantx qed jimxu l qoddim U ftit li qed jimxu lanqas qed jimxu daqshekk tajjeb. Il-Parlament irid ftehim maġġer qabel elezzjonijiet li jmiss jiena nixtieq inkun naf kemm intom lesti illi tafu negozjati ħalli jkun hemm ftehim qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament f'Mejju. Ero timada, Grazzi, onorevole Podimata. Inti għamet ħafna mistoqsijiet, ser niprofa nwieġbek. L-ewwel qabel kollox, it-kabir. Ma nistgħux nitkellmu dwar tkabbir jekk kieku ma konniex adottajna miżuri sabiex il-pajis iqum fuq saqajh, sabiex jerġa' jkollna bilanċ finanzjarju. Għaliex xi tkabbir jista' jkollok pajis li għandu deficit li huwa ta' aktar minn 10% tal-GDP u anke fil-kontijiet kurrenti. Issa minna l-aġġustamenti meħtieġa sabiex jerġa' jkollna tkabbir, iżda dan kollu mhuwiex biżejjed. Għanna bżonn nirkupraw anke l-likwidità fl-ekonomija griega. U bħalissa fuq dan qed nifukaw. F'qasir żmien il-gvern Grik se jressa proġetta abbosta tkabbir għall-ekonomija tal-pajis għal xar snin li ġejjin. Hemmhekk se ngħidu x'inhi l-opinjoni tagħna fejn naħsbu li għandha tasal, sa fejn għandha tasal l-ekonomija Griega fl-10 snin li jmiss eh, li ma setturi ser ikunu protagonisti, li ma ferat. Eh, is li jagħmlu sissa il-Grigi qed jibdew irrendu. Min issa sa' xar snin oħra l-ekonomija griega ser tkun differenti totalment aktar sostenibli, ritmi ta' tkabbir aħjar, ritmi aktar realistiċi, illi mux ser ikunu bbażati fuq l-intervent tal-istat imma fuq il-ftuħ lejn l-estern il-kapital uman illi kun kompetenti umħarreċ vera li kont qed tgħid inti il-diskussjoni dwar it-naqis ta' dejn ma jwasluna l-imkien għattu fl immoti għattu kemm il-darba. Fl-Eurogrupp aħna diġa diskutejna hemm bażi legali li l-koll naqblu dwarha meta jasal il-ħin propizju u dan jiġri meta aħna naqblu ma' trojka dwar l-aħħar żjara tagħha hemmhekk naraw kif nistgħu napplikaw id-deċiżjoni ta' Novembru 2012 Jiena naqbel miegħek illi din id-diskussjoni dwar l-tnaqqis tal dejn tista' biss tagħmel dannu, tagħmel ħsara. Dwar il-proċedura tas semestru Ewropew, Iva, naqbel mal-Komissarju Ren. Il-proposta hija waħda interessanti u ta' min jifliha. Meta jkun hemm ideat li jistgħu jtejbu il-kompetenzi tagħna aħna dejjem inkunu lesti ħerqana li niddiskutuhom. Dwar l-FTT it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji permezz tal-kooperazzjoni msaħħa tal-11 stat membru aħna qegħdin nippruvaw nifmu x'inhi r rata ta' taxxa x'inhu l-elementi kollha meħtieġa il-ħin għadu ma sarx ma meta jasal iż-żmien iva nitrattaw dan il-punt fl-ekofin. Grazzi tassew, nirringrazzjawk, wasanna fl-aħħar tal-ħin allokata lina Mannix mistoqsijiet, mannix jina l-aktar mistoqsijiet, grazzi tal-li uġibt il-mistoqsijiet li sarulek dwar pajizek anke jekk eh, mux suppost ek qed niddiskutu hawnhekk. Aħna l-estil nikoperaw miegħek perqa dwar dan il- dossier da sew diffiċli tal essarem il-flessibilità li rridu napplikaw anke, anke l-Kunsill għandu jagħmel hekk għaliex inkella ninkunu fawġ kbir. Jiena se nserraħ fuqek sabiex tħeġġeġ lill kollegi tiegħek fekofin illi jagħmlu hekk meta inti tiltaqa' magħhom. Grazzi.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 Okay, we, we have to get on with the votes and the bad news is you also have to put up with the chair's announcements. Oh, Tajja pwis, dun komplu għanna la tal-president. Sen nikonfermalkom li għada fil-axija mux sen nintaqaw, imma sen nintaqaw fil-ħodu. Il-laqa ta' wara nofsinar mux ser namluwa. Walek dik il-bicċa mill-laqa ta' għada hija kanċellata għanna Il-timetable reveduta rapport trojka wara li delegazzjoni ad hoc ġiet posposta delegazzjoni għal Ateni fitan il-qafas ta' rapport trojka issa għandna timetable reveduta sabiex inkampaw kif ġej. l skadenza l-emendi se tkun dik tal-ġimgħa 31 ta' jannar fil-ħamsa l-eżami tal-emendi l erba 12 ta' frar se namlu l-almutana fil-gwar ta' traduzzjonijiet imma jekk eh, ikonna bżon reġim imnaqqas ta' lingwi nispera li l-membri jaffru ili. Irdu nkomplu bid-diskussjonijiet u se jkonna slot potenzjali il-ħamis l-20 ta' frar. Nivvotaw fil-Kumitat it-2 24 ta' frar fi Strasburgu fil-axija għal darbohra Skużawni imma dan irid jgħaddi għal plenarja ta' Marzu. Nittama li l-gruppi politiċi kunu jistgħu jżommu ma' dan il-kompromess dwar il-timetable il-ġdida u kull zvija li jista' jkollna jista' jikkomprometti l-an tagħna illi dan il-punt jitpoġġa fuq l-aġenda tal-plenarja ta' Marzu. Irdu niġdu l-istess ħabel wieħed ħalli nigwadanjaw kemm jista' jkun. Id-dialogu ma' Spanja, il-membri ngħidilhom illi dan id-dialogu ekonomiku se jsir mal-Ministru Luigi Grindovs, il-Ministru Spanjol tal-Finanzi, nhar it-tlieta 28 ta' Jannar fl-erba. Dan huwa jum ta' grupp u hemm domanda għall-interpretazzjoni flaqat oħra wis probabli l-interpretazzjoni tkun disponibli biss f'ċertu lingwi. Anqas mis-soltu, nitlob skuża l darboħra għal dan imma din il-laqa irridu namlu għab ximot jew ieħor. Jiena musser nkun nista' mmexxi għaliex naħseb illi hemm laqa intergovernativ oħra li jiena ser ikolli sen fiha. Aġġornament dwar it-trilogi attwali dwar il-PAD l-ewwel trilogu sar fis-16 ta' Jannar Qed nitkellem dwar id-direttiva tal-kontijiet ta' pagamenti, ir-rapporter Klute, il-kwistjoni il-kwistjoni fuq l-aġenda kien hemm il-kamp ta' applikazzjoni, terminoloġija standard tal-Unjoni Ewropea u l-kamp ta' applikazzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex toffri switching tal-kontijiet bankarju bankarji b'mod transkonfinali. Għanna żewġ trilogi fi frar fi 11 u fi 26 u għanna aktar taħdidiet skedati għal Marzu sabiex insibu ftajim tal-ewwel qari qabel it-tmiem ta' din il-leġislatura. Jiena nistgħu wkoll nirrapporta dwar it-trilogi tal essarja it-tieni trilogu sar fil-15 ta' Jannar. L-ewwel skambju ta' femmiet sar dwar il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u l-iktar dwar non-vjabilità ta' istituzzjoni u l-iskattar ta' riżoluzzjoni kif ukoll l-għamla tal-bord ta' riżoluzzjoni. Innata mandat għal ħidma teknika sabiex din tibda dwar il-cross-referencing mar rezoluzzjoni bankarja u kwistjonijiet marbuta mal-irkupru. Għanna punt fejn aħna l-kol naqblu. Iġifiri illi ħan segwu birreqqa e, il-BRRD għal raġunijiet ovji ta' situazzjoni ndaqs li għanna bżon it-trilogu li jmiss ser jisir fid-29 ta' jannar nista' ngħidilkom ukoll illi bosta membri mit-tim tan negozjati ser ikunu preżenti matul id-diskussjonijiet dwar il-ftehim intergovernattiv u qed jagħmlu ċertu interventi dan ma jfissirx illi aħna naqblu illi jkun hemm ftehim ta' dan it-tip imma qed niksbu ħafna għarfien grazzi għal preżenza tagħna u dan jgħinna fin-negozjati ta' trilogi. Ma jistax ikun hemm ftehim intergovernattiv qabel ma naqblu illi inneħħu inneħħu xi ħaġa mill-leġiżlazzjoni u l-kodeġiżjoni. Issa nistgħu ngħaddu għall voti Għandkom il-kars tal-voti tagħkom nistgħu nagħmlu test. Nittama li taf kif għandna niftu il-votazzjoni Adolfo wedna li kien se jerġa' jiġi. Għalaqtu naħseb issa tgħid il-President. Well done. Proset. U xaħat minar il-kart tal-vot? abstendré. Si hay alguna votación dudosa, le pido que me indique y yo le diré cuál es el sentido de mi votación. Okay, so you haven't got your card until it arrives. Yes, okay, we can cope with that. Um, uh, so that will be uh, socialists, yes? I'm sorry, your group. Mandish card tal-vot, alftit... Minuti mhux ser ikolli fidejja il-karta tal-vot. Mux problema, nagħlqu l-vot. Għanna 32 li huma kontenti, persuna waħda li mhix kontenta u seba li ma jafux qed jassjenu. Punt 5 u 6 Rapport kutax Yes, sir draft recommendation, so this is the short. L-abbosta tal-vot għasira. That helps you. Um, so first of all, it is paragraph one, which... Paragrafu wieħed, l-istess pal paragrafu wieħed minn inta it-test oriġinali dwar il-kunsens minnu favur kontra stensjonijiet taddi Emenda bil-fom mir-rapporter paragrafu wieħed a favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda teknika Emenda tekniki m'għandniex għalfejn nivvutawhom, vot fuq it-test, e, kif emendat. Irdu nżidu persun oħra fl-aħħar imbagħad. Kwaħt vota Votazzjoni magħluqa. 42 favur ħadd kontra u astensjoni waħda. Riżultat tajjeb ħafna. Proset. Issa naddu għara porkutax, mozzjoni għal rezoluzzjoni, paragrafu wieħed test oriġinali minu favur. Against abstentions that. favur uh, kontra astensjoni uh, taddi kompromess A taddi il-B favur kontra stenzjoniet taddi, l-emenda 5 favur kontra astensjonijiet u din ma taddix. Emenda 6 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra taddi, tini parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Skużawni tgħid il-President, it-tieni parti tal-emenda numru 6 niċċekkjaw. Okay. Right, votes closed and one more against. And that is indeed rejected. U din ma taddix. Jena ħsibt li soċjalisti kienu qegħdin ikunu favur. Skużawni, qabżit li din tgħid il-President. L-emenda seba favur kontra astensjonijiet taddi. Emendma 8 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 9 favur kon kontra astensjonijiet taddi. Kompromess ċe favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 12 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Mela, il-paragrafu 7 favur kontra stensjoni taddi paragrafu 8 em, taddi jaddi kompromess D favur kontra stensjonijiet jaddi l-emenda 16 favur kontra astensjoniet taddi 17 favur kontra astensjoniet taddi 18 favur kontra astensjoniet taddi 19 favur kontra astensjoniet taddi 20 favur kontra astensjoniet taddi paragrafu 12 favur kontra astensjoniet jaddi issa il-premessi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 And there isn't any original text, so, so that was the amendment. Okay, just checking. Um, okay. Għet nitċekjaw l-affarijiet minna ħatana. Mela, ejja namlu vot elettroniku fuq il-dokument kif ġi emendat fuq il-mistoqsija orali. Kulħadd ivvota baqa' xi ħadd persuna waħda biss nala il-votazzjoni u 40 favur ħadd kontra u tlet estensjonijiet. Grazzi ħafna, tajjeb, tajbin il-riżultati tal-vot. Issa għanna l-abbozz ta' rapport ta' Werner Langen dwar il-medjazzjoni tal-assigurazzjoni Werner. Machen. Äh, erstens natürlich. Ftaqt dokument l-għennet nir-ingrazzja li l-koordinaturi kolla, l-korrelaturi, l-gruppi kolla għaliex irna xinna nsibu kompromess fuq bosta punti. Issa fuq kapitlu seba fuq il-prodotti ta' assigurazzjoni fejn hemm il-referenza għal MIFID u anka li mill-plenarja għamna referenza l-inklużjoni tal-trialogu. Aħna naħsbu, jien naħseb li peress li għatmanniex eh, dan il-tekst tal-mifid fidejna, forsi eh, kmini wis biex nitkellmu fuq premessa u għalek ta' min naqblu mal-pozizjoni pi proposta unnek un bat wara, un eh, bat nidaċidu ktar il-qoddim. Nista' nikkonkludi jekk iġifieri l-ewwel nett inħarsu lej il-mifid u xikuna miktub mbagħad naraw ninkludu l xew le, mhux bil-kontra. We'll, we'll deal with that when we get to the end. Mela, naslu, meta naslu fl-axħar, ħana nota naraw dal biċċa xogħol. Mela, kompromess A. Għanna tlet partijiet, l-ewwel parti. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Dibżon la pestejt il-President. It-tini parti favur kontra stenzjonijiet di. Tilet parti favur kontra stenzjonijiet di. Ir-raba parti favur kontra Hawn emenda orali ta' Sven Gigold? ħanna ħadu vot fuq dan b'mod elettroniku. Kulħadd vota nara l-votazzjoni u din tgħaddi. Umbat għandna l-parti, il-ħames parti, favur, kontra, astensjonijiet, di u kol ħanamlu għab mod elettroniku ħanaraw ftit. Kulħadd ivvota nara l-votazzjoni u din ma taddix. Tajjeb, immorru għall-emenda 28. Favur kontra astensjonijiet taddi. raw ftit il-maġġoranza kemmi. Fuq 28. Kulħadd ivvota u taddi. 24 sa 18 issa 29 favur kontra astenzjonijiet taddi. Istess maġġoranza. Kompromess B. Għana raftit kif nom assamda. Lawnet għanna emenda orali minn fluk insured by minn flok insured namlu kasteme. Mela, min u favur u dil-bicċa titħol fl-ewwel parti. Mhux mod separatament. Ġifieri l-ewwel parti u l-kelma customer minn flok insured. Favur kontra astensjonijiet. Ħan iċċekkja ftit eh, il vota Kulħadd ivota u din ma taddix. Vot wieħed biss. Issa morru għall-ewwel parti minar l-emenda orali kif kienet fil-bidu. Favur, kontra astensjonijiet u din tgħaddi. It-tieni parti favur, kontra astenzjonijiet tgħaddi mela morru għal kompromess ċe, favur, kontra stenzjonijiet ta' jaddi. Issa morru għall-emenda 211, favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 212, favur kontra taddi 214 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 31 favur kontra astenzjonijiet. Għan iċċekjaw din l-emenda ma naħseb li taddi. Ta Votajtu nara il-vot. Iva, il-maġġoranza ta' 24 mela taddi. Issa immorru għall-emenda 215. Din ma taddix 18 favur um, kontra stazzjonijiet taddi 7 favur kontra. Mela ħanivvutaw mod elettroniku tkun aħjar mill nqodu nċekkja wara. Votajna u din taddi 22 kontra 21. 32 favur kontra stensjoni taddi. Kompromess D favur kontra stensjoniet jaddi. Kompromess E favur kontra stensjoniet jaddi. F favur kontra stensjoniet jaddi. 35 favur kontra eh, ta' taddi 225 favur kontra astenzjoniet ma taddix il-ġe favur kontra astenzjoniet jaddi Um, il-228 di il-kompromess uh, eh, akka jaddi i emendorali Kompromess għaj bil-emenda orali l-ewwel favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Issa minajr l-emenda favur kontra astenzjonijiet taddi. Mbagħad immorru għal J l-net bl-emenda orali favur kontra astenzjonijiet ma taddix kif kienet qabel favur kontra astensjonijiet taddi. 30 favur kontra astensjonijiet taddi. 12 taqa 240 favur kontra astensjonijiet taddi din l-emenda. 242 <clears throat> favur kontra astensjonijiet ma taddix ħan iċċekkjaw il-242 jekk tixtiequ. Ħadd vota u din għaddiet, skużawni. Issa morru għal 243 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 245 favur kontra astensjonijiet din ta' din ma' niċċekkjaw għaw kol x'opinjoni tiegħi għaddit ma' ħjar naraw. Nala il-votazzjoni u din tgħaddi. 244 favur kontra stensjonijiet ma taddix. Kompromess K l-ewwel parti favur eh, kontra astenzjoniet. taddi, tini parti favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess L favur kontra astensjonijiet taddi lemme favur kontra astensjonijiet taddi lenne favur kontra astenzjoniet taddi Kompromess O għanna erba partijiet. L-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. Tielet parti favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. il raba parti favur kontra l-astenzjonijiet tgħaddi. Mela, immorru għall-emenda 321 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 322 favur kontra astenzjonijiet naħseb li din għaddiet imma ħan iċċekkjaw. Naħseb rapporter aħjar għalih li niċċekkjaw. Baqa tlieta biex biex jivvutaw. Tajjeb nala il-vot u din taddi 28 kontra 15. 3-2-4 favur kontra astensjoniet ma taddix eh, t-verifika u żven. Mela ħanamlu għag mod elettroniku. Eh, right, have you vote, close vote? Votazzjoni maluqa. Mela, ma taddix fil-fat. 3-2-3 favuru kontra astensjonijiet ma ta' taddix. 3-2-5 favur kontra astensjonijiet ma ta' taddix. Kompromess P żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Mela ħan verifika dan imma soċjalisti donnom li jastjenew. Votazzjoni miftuħa. Okay. Close the vote. Votazzjoni malluqa. 20 favur, 10 kontra tajjeb. Mela, emenda 340 favur kontra assenzjonijiet sa' verifika din Close the vote. Votazzjoni magħluqa. Ma d-dix. Tlita' erba wieħed favur kontra. Assenzjonijiet ma Tlita' erba t-nejn favur kontra. Assenzjonijiet jider illi għaw daqxie iktar favur mill-kontra mela ħalli li verifikaw elettronikament two, one. Thank you. I'll close the vote. Xorta ma taddix, mela tlieta erba' tlieta, favur, kontra, astensjonijiet, ħani verifika din fuq tlieta erba' tlieta. Close the vote. Votazzjoni magħluqa. Tajja, paddiet. Kompromess Q. Favur kontra imkow musa nivita fuqa. Mela, kompromess Q. Favur kontra sensjonijiet taddi. Kompromess R. Emenda orali. Emenda orali ta' oli. Favur kontra n verifika fuq l-emenda orali, votazzjoni mftuħa. Every voted, votes closed. Votazzjoni maluqa taddi, l emenda orali. Kompromess S. L-emenda orali oħra l-ewwel. Mela, favur. Kontra. Min ċerta tgħid il-President mela. Ħanivvotaw fuq l-emenda orali ta' kompromess esse. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Mela, Il-kompromess oriġinali, favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess te. Naħseb dawru da xej paġna mhux ħażin. Paġna u u 31 fuq dokument tiegħi tgħid il-President. Mela l-emenda orali ġiet eh, irtirata. Mela, kompromess te, ek kif kienet oriġinarjament, favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess ju, għanna emenda orali, minnaħa ta' Ashley Fox fl-ewwel parti. Dak li huma favur kontra astensjonijiet mela ħan verifikawa din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 favur kontra sensjonijiet taddi. Kompromess V favur kontra sensjonijiet taddi. Kompromess W favur kontra sensjonijiet taddi. Kompromess X Jgħat fl-ewwel parti b'emenda orali dawk li ma favur kontra sanzjonijiet ma taddix mela l-kompromess oriġinali X favur kontra sanzjonijiet taddi. Kompromess AL dawru daqsxejn tal-paġni mela favur kontra sanzjonijiet taddi. Emenda 625. Tajjeb, qed ngħaddu daqsxejn paġni mhux ħażin mela 6-2-5 fuq paġna 48. Dak li ma favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Erba' sabajn favur kontra sanzjoniet ma taddix 626 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 96 favur kontra assenzjonijiet taddi. 627 favur kontra assenzjonijiet se verifika dan naħseb li maddieċ. 627 votazzjoni miftuħa. Votes closed and that was rejected. Uh, 628 in favour against Abstain. 6 2 minja favur kontra stensjonijiet ma taddix għan verifikawa. Din taddi mela 6-5-7 taqa Kompromess AA, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra sanzjonijiet tgħaddi. AB l-ewwel emmenda orali dawk li ma favur kontra assenzjonijiet tgħaddi bl-emenda orali. Kompromess AC għal darba emenda orali. Mela dak li ma favur din l-emenda kontra astensjonijiet ma taddix. Mela kompromess oriġinali favur kontra taddi. Kompromess A D l-ewwel parti dak li huma favur kontra sanzjonijiet taddi, tieni parti favur kontra sanzjonijiet taddi. 656 favur kontra ħan verifikaw mod elettroniku fuq 656. U għadżero tnejn favur kontra sanzjonijiet taddi, ma taddix, kompromess A G favur kontra sanzjonijiet A AH favur kontra sanzjonijiet tgħaddi. 662 favur kontra sanzjonijiet tgħaddi. A J Mela, bl-ewwel emenda orali referenza għal 24 xar. Iva, eh, dan ġi eh, korraġut eh, b'mod bil-miktub għal 24 man, 24 xar, mux kif jom nizzel bħalissa fuq il-karta ġifiri il-36 xar. Mela, se nivota fuq il-punt tal-24 xar. Dawk li ma favur? Kontra? jindaq xej mħawda fuq dan, unbat il-rapporter jispiega daq xej il-vot. Mela, l-emenda orali. Tajjeb, laħaqna mal-pass, nkompli nafsu l-bottuni, għafadina daq xej xnafsu u koll. Fadal erba, jivvotaw tlieta tnejn wieħed. Tajjeb ma tafux eżattament xentom tamlu, mela ħana la' il-votazzjoni tgħid il-President. Tajjeb, ma taddix issa. Fuq xi suppost nivvotaw. Tajjeb, issa, ħan nivvotaw fuq it-tekst oriġinali li jgħid 18 il xar. Le? Forsi tkellem bi mikrofonu mix-xawl? Jekk jiena fimt sew, aħna l-ewwel votajna fuq l-24 xar. Issa se nivvotaw għat-tieni darba u nixtieq illi uh, nkun f'eżattament xin il-pożizzjoni fuq din it-tieni emenda orali minn Sven Giggold. Is-segretarjat qed jgħiduli illi irridu nivvotaw fuq it-tekst oriġinali li għam referenza l-18 xar. Tajjeb għalikek Jina favur ir-reviżjoni jgħid il-kellim. Mela, l-ewwel 18-il xahar dak li huma favur kontra. Astensjonijiet mela 18-il xar ta' dik ifini. Issa bl-emenda reali għal reviżjoni. Ġi kompromess li inkludi reviżjoni favur kontra astensjonijiet u din tgħaddi. Tajja pwis, wieħed 06. Dak li ma favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed 07. Favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 108 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 109 favur kontra assenzjonijiet taddi, 675 favur kontra assenzjonijiet taddi, 110 favur kontra assenzjonijiet taddi, 111 favur kontra assenzjonijiet taddi, numru 1 favur kontra assenzjonijiet taddi, numru 2 u l-oħrajn kulħadd favur kontra assenzjonijiet taddi, 113 favur kontra astensjonijiet ma taddix, tlieta favur kontra astensjonijiet taddi, 114 favur ma, ma tibqax tot, mela 115 favur kontra astensjonijiet taddi, 116 favur kontra astensjonijiet ma taddix, numru 4 favur kontra astensjonijiet taddi, numru 5 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Għajt nitfixkel daqxej għawnek għal xi rapporter donu għet uh, jirrifjuta l-emendi tijaw stess. Għan verifikaw fuq numru 5. Għalek, għedin il-verifiki mish tara daqsxejn l izbali tkun għamilt. Mela votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi. Mela, wieħed fħed disa, favur, kontra astensjonijiet tgħaddi. Sitta tgħaddi, taqa, ta, 20, favur kontra stanzjoniet ma taddix, 121 l-ewwel parti favur kontra stanzjoniet taddi, tieni parti dak li ma favur kontra stanzjoniet taddi. tnejn: l-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet taddi favur kontra sanzjonijiet taddi Mela, ħan verifikaw parti 2 ta' 1-2-2. Verifika. Kolħat vota Din taddi. 27 favur, 15 kontra mela ġuri numru 4. Favur kontra astenzjoniet taddi, 1-2-3 favur kontra astenzjoniet ma taddix u erba favur kontra assenzjonijiet ma taddix u jatnejn ħamsa favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Seba favur kontra assenzjonijiet taddi u jatnejn seba favur kontra assenzjonijiet taddi. Numru 8 favur kontra assenzjonijiet taddi. Wieħed li ta' wieħed favur kontra assenzjonijiet assenzjoniet ma taddix. Disa favur kontra assenzjonijiet taddi. Wieħed li ta' tlieta favur kontra assenzjonijiet taddi. Wieħed li ta' sitta favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Wieħed li ta' erba l-ewwel parti favur kontra assenzjoniet taddi. Tieni parti favur kontra assenzjonijiet. ħan verifikaw it-tieni parti ta' wieħed li ta' erba'. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa, din taddi. Wieħed li ta' ħamsa l-ewwel parti Mela, wieħed li ta' ħamsa wieħed li ta' seba' jaqgħu, wieħed li ta' tminja favur kontra sensjonijiet addi. Numru 10 favur kontra sensjonijiet addi. Kompromess AM favur kontra assenzjonijiet addi. Emenda 12 favur kontra astensjonijiet Mela għan verifikaw emenda 12. Għat vota ma taddix. Mela naddi għal 154. Favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 53 favur kontra Astensjonijiet naħseb li ma taddix, ma niverifikaw. verifikaw zawġ votazzjonijiet oħra, votazzjoni maluqa, tajpwis, taddi mela u jgħat ħamsa ħamsa favur, kontra, astensjonijiet ħani verifika fuq din fuq u jgħat ħamsa ħamsa. Kulħat t-vota, mela taddi u jgħat ħamsa sitta favur kontra sanzjonijiet taddi 13 favur kontra sanzjonijiet taddi Wieħed ħamsa seba żewġ partijiet le din m'għadix tot 160 favur kontra astensjonijiet Naħseb li taddi imma għan verifika. Fuq 160. Jon azbot wieħed, votazzjoni magħluqa. Taddi 14 favur kontra sanzjoni taddi. Wieħed seta' wieħed favur kontra sanzjoni taddi. Wieħed t-nej favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 16 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Wieħed sitta erba' favur kontra ascensjoni ma tgħaddix. Wieħed seta' ħamsa favur kontra ascensjoni ma tgħaddix. 17 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 18 favur kontra sensjonijiet taddi. Wet ta' seba le din madix valida mela 170 favur kontra assenzjonijiet taddi. għed seba u għed favur kontra assenzjonijiet taddi. 20 favur kontra assenzjonijiet taddi. għed tnej seba' 172 favur kontra assenzjoniet taddi, tlieta favur kontra assenzjoniet ma taddix, erba favur kontra assenzjoniet taddi, ħamsa favur kontra assenzjoniet taddi, sitta favur kontra assenzjoniet taddi, 21 favur kontra assenzjoniet taddi. 178 favur kontra assenzjoniet ma taddix. 179 favur kontra assenzjoniet taddi. Kompromess AN favur kontra assenzjoniet taddi. Wieħed li ta' tminja l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. It-tieni parti favur kontra assenzjonijiet. Astensjonijiet ħan verifika fuq it-tieni parti. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa tgħaddi. Mela, wieħed tminja erba favur kontra sanzjonijiet. Taddi u ħamsa favur kontra assenzjonijiet. Mela verifikaw din wieħed tminja ħamsa, naħseb li ma taddix. Kulħadd ivvota nagħlaq mela, il-votazzjoni. Iva fil-fatt ma taddix. Mela, wieħed 8 sitta, favur, kontra, għan niverifikaw, u wieħed 8 sitta. Kħat vota votazzjoni maluqa, għad taddi, mela 23 taqa ħanvotaw mod elettroniku fuq it-tekst kollu kif inhu emendat. Ħadd ivvota vot wieħed, votazzjoni magħluqa. 35 favur, 4 kontra, 3 assenzjonijiet mela il-votazzjoni fuq ir rezoluzzjoni leġislattiva. Kulħadd ivvota. Bqgħu ivvotaw. Janqas erba'. Janqas tnejn. Votazzjoni magħluqa. Votazzjoni magħluqa issa. Mela, Iva, 43 fl-axħar, mela, 37 minnum favur, 4 kontra, 0 astensjonijiet. Mela, Werner. Jiena xtaqt nissuġġerixxi illi ma jkunix mandat ta' negozjati għaliex għatfadlinna il-follow-up ta' tekst tal-MIFID, tal-MIFID eh, marbut ma' kapitlu 7 li rrit jiġi inkluż u għalek eh, jaffetwa dawn l-emendi. Fil-plenarja Iva jiet il kellim Naħseb li dan ifisser li ma nivvotawx issa fuq dan imma naraw il-votazzjoni tal-plenarja l-ewwel. Umbat reġaw resqu għoddim il-komitat u nitċaraw anka skont il-tibdiliet għabbażi tal-mifid. Le mux meħtieċ xejt il-kellim. Werner. Fil-mifid għatem possibilità ta' ċertu tibdiliet imma dan mhumiex bitċert, ġifiri fil fir-regolament tal-mifid fil- uh, punt ta' l-assigurazzjoni huwa marbut eh, moderat mal-mandat u għalhekk huwa importanti li l-ewwel ngħaddu dan għal plenarja u mbagħad ninformaw li shadows dwar dan, ġifieri għatfadal x'niddiskutu. Ġifieri fil-plenarja iva. Mela sar nivotaw illi dan naħduh qudiem il-plenarja bl-emendi meħtieġek ikuna il-kas unbat neħdu id-deċiżjoni finali wara l-plenarja. Mela dak li huma favur din il-proċedura li din tmur qoddim il-plenarja bl-eċċezzjoni bil-possibilità li ndaħlu ċertu tibdiliet. Kulħadd ivvota naf li forsi situazzjoni mhux daqshekk ċara imma hemm bżonn li konna maġġoranza. Nistennew il-voti minn ħatakom, nagħlqu l-vot, votazzjoni. Mela 42 jaqblu illi id-din tmur qudiem il-plenarja u li ninkludu il-mifid fejn meħtieġ, grazzi. Which is Okay. We now move on to Wolf Klintz's report on long-term financing. Last Nadu issa rapport ta' Wolf Klintz dwar il-finanzjament fuq medda twila ta' żmien fit-tul, emenda 13. Favur. il pp għandi bżonnom sabiex jivvotaw daqxejn. Jek tridu tastienu, tajjeb ukoll. Imma aħna qed nivvutaw dwar ir-rapport Klintz, Wolf Klintz. Finanzjament fit-tul. Lesti, tajjeb wis, emenda 13, minu favur. Kontra, stensjonijiet, ma taddix, test oriġinali, favur Test oriġinali favur. Kontra astensjonijiet. Jaddi emenda. 14 favur. Kontra astensjonijiet taddi. 15 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Kompromess A. Favur. Kontra astensjonijiet. Jaddi. Kompromess A. A. Favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 20 favur kontra astensjonijiet taddi 21 favur kontra astensjonijiet ma taddix 22 favur kontra astensjonijiet verifika dwar l-emenda 22. jonqos żewġ voti oħra. Votazzjoni maluqa. Taddi. 23 favur. Kontra. Jekk joġobkom, ollu daqsxejn idejkom għal darboħra 23 minu favur. Kontra, astensjonijiet taddi 24 favur. kontra. Astensjonijiet, mux kullħat et jolli idej. Verifika dwar l-emenda 24. Kolħat il-vota? Votazzjoni maluqa? Taddi. Emenda 25 favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 4 favur kontra astensjonijiet jaddi. 27 favur kontra votazzjoni elettronika paragrafu 27 fuq emenda 27 Kħġobkom, provaw għallu idejkom. Two more to vote. Votes. Jonqos żewġ voti oħra, votazzjoni sertinala, Din L-emenda tgħaddi. 28 favur. Kontra assenzjoni tgħaddi 29 favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi 30 favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi 31 favur kontra astensjonijiet ma taddix 32 favur kontra astensjonijiet ma taddix test oriġinali favur kontra astensjonijiet jaddi 34 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi it-tieni parti favur kontra. It-tieni parti aħjar nieħdu vot elettroniku għaliex ma nafx il pps e kienu qed jagħmlu. Xi ta' stjena u xi ħadd m'għamel xejn. voted, votes closed. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. It-tieni parti tgħaddi. 35 favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix. 36 in favor. 36 favur. Kontra, astensjonijiet taddi 37 favur. Kontra, astensjonijiet taddi 40 favur. Kontra, astensjonijiet taddi 45 favur. Kontra, astensjonijiet taddi verifika dwar l-emenda 45, Iva. Have you voted? Vote. Kulħat vota votazzjoni mal-ħuqom. Senala il-votazzjoni taddi 47 favur kontra astensjonijiet ma taddix 48 favur. Kontra astensjonijiet ma taddix 49 favur kontra Verifika dwar il-49. Um, can I open the vote, please? Close and open. Votazzjoni miftuħa. Closing the vote, votes closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. Menda 50 favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Test oriġinali. Subheading 3, favur, kontra, astensjonijiet taddi. 51, favur. Kontra, astensjonijiet taddi. 52, favur. Kontra, astensjonijiet taddi. 53, favur. Kontra, astensjonijiet taddi. Verifika Imma huwa diffiċli meta l-PPE jollu it waħda biss. Il-koordinatur, president, wara din is-se wara dawn is-snin kollha m'intix kapaċi taqra l-imħuħ tagħna. Ma naħsibx li hekk nkun qed inkun demokratika. Nala, il-votazzjoni għaddiet imma ma nafx għadda il ħamsin tgħid il-President. il ħamsa u ħamsin issa minnu favur. Minnu kontra? Astenzjonijiet verifika dwar l-emenda 5 u u ħamsin tgħid il-President. Have you voted? Come on, keep press your Kulħadd vota jisafsu l-buttuna. Votazzjoni magħluha? Taddi, 57 favur. Kontra, astensjonijiet, taddi. 58 favur. Kontra, astensjonijiet, taddi. 59 favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix. 60 favur kontra astensjonijiet taddi 61 favur kontra astensjonijiet ma taddix 62 favur kontra astensjonijiet taddi 64 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess B favur kontra astensjonijiet jaddi 70 favur kontra astensjonijiet ma jaddix 71 favur kontra astensjonijiet taddi 72 favur kontra astensjonijiet ma taddix 73 favur kontra astensjonijiet taddi 76 favur kontra astensjonijiet taddi l-64 adottajnija issa l-emenda 78 favur kontra astensjonijiet ma taddix 79 verifika dwar l-emenda 78 I'm closing the vote, vote's closed. Votazzjoni maluqa. Ma taddix kif kontettilkom. Desa' u sebajn favur. Kontra astensjonijiet taddi 81 favur. Kontra astensjonijiet taddi 82 favur. Kontra astensjonijiet taddi 83 favur. Kontra astensjonijiet taddi 84 favur. Kontra astensjonijiet taddi Kompromess BA favur kontra astensjonijiet jaddi 86 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Votaw dwar il-test oriġinali? Le, tgħid il-President 89 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess ċe favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda bil fum dwar 17a minnaħata tal-SND favur kontra stensjonijiet ma taddix 95 favur kontra stensjonijiet taddi kompromess de favur kontra astensjonijiet jaddi 99 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess E emenda bil-fom bl-emenda bil-fom inkluz inkluża favur kontra astensjonijiet dan kompromess 0-4 favur kontra astensjonijiet ma jaddix. Subheading 4 favur kontra astensjonijiet jaddi. 107 favur kontra astensjonijiet jaddi. 110 favur Qed nitħawwa ċiftit ftit minnu favur kontra verifika dwar l-emenda 110. Every voted, votes closed. Kulħadd vota, Votazzjoni magħluqa. Din l-emenda tgħaddi. 111. Favur. Kontra astensjonijiet. Taddi. 112 favur. Kontra astensjonijiet. Taddi. 113 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess EA favur kontra astensjonijiet jaddi. 114 favur kontra astensjonijiet ma jaddix 116 favur kontra astensjonijiet taddi. 117 favur kontra astensjonijiet taddi. Jena, kelli sinjal pozittiv mill-PPE, biddiltu femtkom. Ma nafx tkomx l-istess lista tal-vot qoddimkom intom it-tnejn, tgħid il-President. Mhumiex fuq l-istess paġna, senjora President. Votazzjoni magħluqa. ma taddix. Għalek, issa naddu għal 118, 118 minu favur, kontra. jid verifika dwar l-emenda 118, jidir li li maddiċ peru. Has everybody voted? Kulħat vota, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa test oriġinali minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. 119 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 120 favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Paragrafu 23 favur kontra astensjonijiet jaddi kompromess F favur kontra astensjonijiet jaddi 123 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 124 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 125 favur kontra. Inti kontra? Hemmhekk fuq wara? Verifika dwar il-125 għaliex mhux kulħadd olla jdejh. Safety voted. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Taddi. 127 favur. Kontra astensjonijiet taddi 128 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda bil-fom 129 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Imbat għanna kompromess G bl-emenda bil-fom minu favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi dan il-kompromess jaddi u xek blemenda bil-fom. Ek jgħid il-PPE, eja namlu verifika. Kompromess g blemenda bil-fom tal-grupp tal-ħodor. Votazzjoni mal Dan il-kompromess jaddi. 132. Favur? Kontra astensjonijiet. Taddi? Mija tletin miex kompatibli għalek naddu għal 137 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess akka favur kontra astensjonijiet jaddi kompromess i favur kontra Ejjem namlu verifika dwar kompromess i li zgur se tkun verifika pozittiva għalix ma votajniex dwar il-133 Dal-waqt narawa di għalissa vota fuq kompromess. I. Ħannala il-votazzjoni. Ma votajniex dwar il-133 għalix aħna għaddejna l-132 Tajjeb, għan nivvotaw dwar l-emenda 133 dawru l-paġna għal L-emenda 133. Kulħadd favur? Kontra? Astensjonijiet ma taddix. 146. Favur? Kontra? Astenzjonijiet ma taddix 147 favur kontra astenzjonijiet taddi 150 favur kontra astenzjonijiet taddi paragrafu 28 149 mux edaw, tajt il-president. Lima numru? Emenda 149 ebet minn fuq il-lista tal-voti. Wara il-150 u wara l-147 għand il-150, il-149 ma nafux għaliex ebit. Mija u disa erbajn sparixxiet. Daħlet f'kompromess AA. Ma diċ tider. Jena t-nuhu gost li inti tant ritta din l-emenda tijaj. Issa, paragrafu 28, minu favur. Kontra? Stanna ftit. Werner, zgur mandux l-istess lista tal-votazzjonijiet li għandijen. Xemni, ez, Werner? it's, also in compromise AA. U kol tinsab f'kompromess AA. Tajbek. Naħseb li għandek lista daqsxejn antika. Tajbus, ejew inkomplu. Paragrafu 28, test oriġinali. Minu favur, kontra astensjonijiet. Jaddi citation. Naħdum kollha f'daqqa. Citations kolla f'daqqa minnu favur. Kontra, astensjonijiet. Tajjeb wis jgħaddu l-koll fej wasanna kompromessje. Iva, għandek raġun. Premessa A wasanna minnu favur Kenna vot on blok possibli sal-11a. Iżda għal-11a nixtiequ vot separat. Dwar citation 11, a emenda 3 u xek, Iva, minu favur? Kontra? Astensjonijiet? Jaddi xorta. Issa għanna premessa A, favur kontra astensjonijiet taddi, kompromessju, favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda erba favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda seba favur kontra verifika dwar emenda seba' everybody voted? Votes closed. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda 8 favur. Kontra. Sensjonijiet taddi. Disa favur. Kontra. Sensjonijiet. Għanna bżon ta' verifika dwar l-emenda disa li xrajna xiftit xie astensjonijiet. Votes closed. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Test oriġinali minnu favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi emenda 10. Favur, kontra, astensjonijiet. Taddi emenda 11. Għanna emenda bil-fom minu favur. Kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda 12 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda bil-fom premessa DB favur kontra astensjonijiet taddi. Opinjonijiet nominu ma koperti empl erba favur kontra astensjonijiet taddi empl disa favur kontra astensjonijiet taddi empl 10 favur kontra astensjonijiet taddi Empl 16 favur kontra astensjonijiet taddi. Reġi 12 favur. Reġi 12 kjoġobkom jivexli. President fuq lista tal-votazzjonijiet tiegħi elementa 13 hemm miktub productive capital fil-brackets, fil-parentesi. Ma nafx koperta jew le, ma naħseb irdu nivvotaw dwar it-13, hemm 13. Fuq tiegħi għandi miktub kopert, covered. Fuq tiegħi m'għandi xek, nitlob skuża. Aħna naħsbu li dik hija koperta M13. Fej kont wasalt reġitnax, 12, reġi 12 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Verifika dwar reġi 12. Has every voted? Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. Taddi. Kiku jasra tollu idejkum. Reġi 13. Koperta. Mela vot fuq test. Ekki kif emendajni jgħetu vot elettroniku. Right. So if you voted. Votes closed. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, 22 favur, 2 kontra u 17 l astensjoni Isa, grazzi lil kulħadd. U nerġaw lura għada fil-ħodu. I, I couldn't stay off.